Okay, colleagues, we'll have... Mela, kollega li naġaw komplu fiħallejna, għax jina fl-erba rriżint għamal kommissarju biex forsi nġibu dura mm, eh, law. Naħseb li għanna nibdew. Mm, Niftu l-vot ħalli nittestjaħ naqra kollox sew. Okay. Mela. Għafastu erba mxi seba u għoxrin plaggati mjuħorx li li tjafas il-buttuna li jider il-numru tila tila tila. Issa jekk inqaraw xi putin daqgħu xi problemi tekniċi nsolvuhom. Mela l-ewwel qabel kollox il-kompromess a minu favur kontra l-ewwel parti għaddiet, it-tieni parti tal-kompromess a minu favur kontra l astenzjonijiet għaddiet l-emenda ħamsa dak huma favur kontra ma nafx ejja niċċekkjaw l-emenda ħamsa. So that's, uh, that's carried. Mela 15 għal 13 għaddit. L-emenda 6. Minu, minu favur 6, l-emenda 6. Dik għaddit mela ma għamlu jiexek għaddit, tajt il-President, mela emenda sitta, minn favur, estensjoniet, kontra għaddit, l-emenda seba, kontra estensjoniet għaddit, l-emenda tminja favur, kontra estensjoniet għaddit, l-emenda disa u 10 favur, kontra estensjoniet. Sa fejna fjena għaddit, imma ħajan ċekjaw, l-emenda, l-emendi disa u 10 li l-istess. Every voted, one more. Votajtu mxaħtiħor li għatbaqadu jivvota għaddit, 18 għal 11. L-emenda ma nessa naddu għal kompromess B memx eh, votazzjoni maqsuma, dan huwa kompromess B kollu mnu favur. Min lider hemm ċerta konfużjoni hemm. Okay, we're now Il-kompromess B dak ma favur kontra astenzjonijiet ma għaddiċ. Melissa ħajkolli għaddi mill-emendi. L-emenda 12 u 13 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit, għaddew. Naddi għall-emenda 15 minu favur kontra astenzjoni taddi 16 favur kontra astenzjoni taddi 17 favur kontra astenzjoni taddi 18 favur kontra astenzjoni taddi il-kompromess C favur kontra astenzjoni taddi l-emenda 23 favur kontra astenzjoni l-emenda 24 favur kontra astenzjoni Nitċekkja forsi l emend 24. Sefti voted. Votajtu, għaddit. L-emenda 25 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 26 favur kontra ma għaddiċ. 27 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 28 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mela, elettronik, forma elettronika fuq it-test kif emendajni. Ok. 32 favur, 3 kontra u astenzjoni wahda. Għaddit, grazzi ħafna. Ta' kollu xuf, xaf fejed nara tajt il-president. Issa nis-suspendu Nissospendu sal-erba u kwart meta għanna skambju ta' opinjonijiet mal-Kummissarja Almunja. Id-dispjaċina li kienet ġimgħa pjuttost. Jekk tistgħu forsi tieqfu naqra, nistgħu nagħmlu eh, l dikjarazzjoni tal-Presidenza qabel kollox xaddej bi trialogi, eh, mistax kena trialogu, 27 kena eh, progress fuq uh, tal-su, uh, Eh, clearing, access għall-infrastruttura tal-su, l-10 trialogu ħajkun l-4 ta' Deċembru, eh, eh, sigurtajiet essenzjali, depositories, kelli żewġ trialogu, 6 u 12 ta' Novembru, tħadditna diversi aspetti u mitbatu li grupp tekniċi biex ikun hemm abbozzar dettaljat, kwistjonijiet pendenti u għal-penet il-reġima settlement fails Eh, trattament ta' settlement internu, aspetti ta' reġim ta' tret pajis u CSDs biex kollom licenzi tal banker u tralegol jimis eh, u ħamis 28 ta' novembru li għad l-ġimma Eh, l-kupru tal-Albania ku rezoluzzjoni direttiva eh, tmin trialogu sar fi Strasburgu fit 20 ta' novembru li foka fuq il-Financia eh, Resolution Financing u Deposit Guarantee Schemes. Kif ukoll il-kondizzjonijiet ta' intervenzjoni tal-istajt bħala rekapitalizzazzjoni prekawzjonarja u wkoll l-istabilizzazzjoni finanzjarja fil-każ li jkun hemm kriżi sistematika. Tralogu li jmiss huwa 27 ta' novembru fuq il-file ta' Prips. Aħna ħadna l-vot fil-plenarja it-tlim li għaddit u wara l-prattika normali n tim ta' negozjati ta' trialogu ħajkun il-rapporter u kif ukoll il shadows Fuq il-laqa politiku dwar l-skema ta' deposit guarantees ir-raba laqa saret mal-Presidenza Litwana u l komissjoni il 19 ta' Novembru iffokat fuq il-livell għal fond DGS u meta f'kodema kondizjoni tista' tintuża mhux biss jitħassu d-depożit imma wkoll proċedura ta' riżoluzzjoni jew intervenzjoni eh, bikrija li jinvolvu eh, xi ħlas ukoll. Rrid ngħid nixtieq ngħid li dwar għandu x'jaqsam il-fondi mill-lider il-deposit garanti fan saret eh, fond ta' riżoluzzjoni u U versa, tajt il-President imma nispera li kollox ikun sew fl-axħar. Aħna nistennew li jkun hemm indikazzjoni eh, indikazzjoni kif nistgħu nipproċedu fuq dawn il-kwestjonijiet u nisperaw li dawn finalizzawn kemm jista' jkun malaj. Evidentement din hija eh, skont direttiva tal-rkupru tal-banek u riżoluzzjoni eh, access to damages file fi Strasbourg il-ġimgħa jgħaddiet il-konferenza tal-presidenza ftemu u r-rapporter it-tratta dan meta u prezenta din il-biraħ mux ħana naġan ħares leja. Imma il-konferenza presidenti ġa indikat li kien urġenti li iħna navanzaw namlu progress dan il-fajl, specialment li ikunem eh, skadenza komuni maġuri biex inkullu nistaw nitolbu l-komitat ġuri biex jħaffu xiftit. Ma issa nġi l-ura l-erba u kwart. Grazzi.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 dejjem huwa persuna li kien ħafna informazzjoni, għandna ħafna skambju ta' opinjonijiet. Niftakar l-smih ta' kommissarju, naddilek il-kelma la xar minuti, forsi namlu l-ek l-alloċu kollox, un-bat ikonna mistoqsijiet u risposta, forsi niskud mistoqsija u risposta tkun f'periodu ta' 5 minuti. Um, Ekk joxbok, kommissarju. Grazie ħafna, Signora President. Grazie ħafna ħalli għagħajtu studentuni għawek. Jena dejjem kontent ħafna li nkun kolli l-opportunità biex kolli skambju ta' opinjonijiet ma'kom. Meta jena kont qed nipprepara eh, dan dan id-diskors tiegħi eh, mim il-sena eh, għat li niprezenta nirrevedu l-azzjonijiet tagħna matul din is-sena u wkoll naqsam magħkom xi idea dwar il-punti ewlenin li jiġu eh, nixtiequ jiġu adottati fl-2014. Nixtieq nibda billa minn nitkellmu dwar il kartes u antitrust. Fl-attivitajiet tagħna fil-2013 kien iffokat fuq eh, dawk is-settur li abbużi tal-patents u finanzjarji. L-ewwel stħarriġ li, li kenna kienet fuq l-industrija ta' high-tech, għandna il-każ ta' Google, aħna din il-ġimgħa qed nirċievu uh, uh, reazzjoni minn mit uh, atturi fis-suq. Reċentament kena l-opportunità li nispiega f'dan il-Parlament kif nara din l-investigazzjoni u f'dan il-rizultati, Dan xhur li ġejjin naraw ir rizultati tal-konsulta li għanna fil-preżent u mbagħad naraw x'ħan għamlu wara. Issa jiena nishti eh, Apple u ħamsa eh, mill-kodba e-books u sibna u kod. Eh, aħna eh, kena sanzjoni ta' fuq minn 561 miljon euro eh, għal Google l-ewwel darba li kien hemm dat tip ta' sanzjoni dat tip tal-multa juturi li kemm aħna nħossu li dini ħaġa serja. Issa dwar il-patents ndaħlu il-medicini ġeneriċi 146 miljon eh, eh, euro fuq l-lumbek u oħrajn u għanna xi każijiet ukoll eh, patents oħra li ġew impenjati ma' korpi industrijali u fost dawn l-investigazzjoni t-nej huma avanzati Wieħed huwa tinvolvi l-Motorola, aħna informanija dwar l-oġġezzjonijiet tagħna u qed nistudjaw ir-reazzjoni. Il-każ liħor huwa Samsung ġa tatna xi impenju qed nanalizzaw ir-riżultati. Tielet kamp ta' azzjoni huma sfiq finanzjarju, reġim speċjali għal banek, għanna avanzajna fil-kart fil manipulazzjoni ta' Ajbor u New Ajbor u ħajkonna xi aħbarijiet fuq dan ma nistax laqqas neskludu li jkun hemm investigazzjoni oħra fuq prattiċa simla sa f'Lulju li għadda batna oġġezzjonijiet l banek ta' investiment u provdituri ta' informazzjoni ta' dwar dak l għandu il-każ ta' swaps Aħna smajna wkoll dwar manipulazzjoni ta' benchmarks dan il-każ fil-muniti barranin. Ehm, eh, aħna għandna bżonn li nbidlu l-kultura fil- fil-industrija. L-swiq finanzjarja jkunu jkollhom iżjed sigurtà u jkunu iżjed trasparenti. Attività oħra fil-kartels kena eh, multa ta' 141 miljon euro sal dawk li jiddistributuri tal-karozzi u hemm investigazzjoni fuq l-industrija tal-partijiet tal-karozzi u dwar il-smart car chips wara li bdejna proċedura eh, il taħdidiet ma nexxerx ma lebda wieħed mill kumpanija. Allura f'April eh, ħriġna il-dikjerazzjoni ta' ta' oġġezzjonijiet. Fl-antitrust għam eh, l-impen ta' Star Alliance members ta' Lufthansa Air Canada eh, u bdejna sforzi biex niftħu s-swiq ta' enerġija u mal-kumpanija ta' ċeka ċess u koll l-Ekom fil-Rumanija u Gazprom investigazzjoni fuqom u koll. Fil-industrija eh, ta' komunikazzjoni telefonika u Portugal u koll eh, għandhom multa u għandu abbużi setaw saru minn Stobak Telekom u fl-Ulju għamilna spezzjoni fil-Deutsche Telekom Orange u Telefonika dwar abbuż possibbli ta' trasmissjoni ta' data ta' kum ta' ta' provatatur tal-kontenut minn networks tagħhom. Issa għandikom xi ċifri rċevejna sissa 219 notifikazzjoni u approvajna 196 minna kondizjoniet, un bat għanna 12 bimpenni 10 minnhom fil-fażi l mluwa, l-ewwel fażi u tnejn fit-tieni fażi. Eh, L-aħħar eh, ma permettejniex żewġ mergers, waħda l-UPS, TNT u l-oħra Rainer Erlingus. Fost il-kontratti eh, li aħna klerina u Penguin Rural House l-akkwizizjoni ta' Nice Neuronex minn Intercontinental Exchange u u l-akkużizzjoni ta' Vodafone ta' Kabel Deutschland. Dikjerazzjoni kif għat qabel aħna komplejna x-xogħol tagħna mal-banek li huma għandhom problemi għaw. l-avveniment ewlieni regoli ġodda li jibdew fawissu. Dawna biex jiġġestjonaw it-tranzizzjoni lejn Unjoni Bankarja Eh, eh, u jibbazaw ruħom fuq dak l esperienza li ħadna mill-bidu ta' krizi. F'daw l axħar ħames snin analizzajna l ristrutturar ta' 68 bank 25 minn dom kellna nsibu soluzzjoni. Dan huwa l-ekwivalente għal kwart ta' settur bankarju dak li huma assi. U eh, għadna ma, ma, ma spiċajni xatalba għanna 25 kas pendenti Bejn il-2008 u 2012 il-Kommissjoni approvat ammonti eh, massivi ta' għajnuna tal-Istat li ġew użati biss parzjalment fis-settur finanzjarju. U terz tal-garanzija approvat mill-Kommissjoni ġew approvduti minn mill-Istati. Madana kollu il-maġġoranza tal-appoġġ li sar mill-Stat membru l-sistemi bankari rispettivi kien f forma ta' mażuri ta' garanzija fl-2012 492 biljun euros ta' garanziji tal-Istat kienu pendenti meta tqabbilhom eh, eh, tal-rekord triljen u 186 biljun euro l-2009 dwar miżuri ta' rekapitalizzazzjoni fl-assess periodu rekapitalizzaw il-banek tagħhom b'413 biljun euro ekwivalenti għal 3.2% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea meta nużaw Eh, il-ċifri tal-GDP fl-2012. L-erba country, l-erba pajizi li appoġġaw li il-banek kienu r-Renju Unit 82 biljun, il-Germania 64 biljun, l-Irlanda 63 u Spanja 60 biljon. Eh, eh, Royal Bank of Scotland li zjiet Anglo-Irish 32 biljon u Bankja 22 biljun. Eh, eh, l-istati membri eh, jitħassu għall-għajnuna taħħom għall-aranzi li provdu l ħarba snin l-istati membri rċebu 33 biljun euro fal-mizati ta' garanzija. f tmim 2012 l-istati membri irċevew 125 biljun euro bħala antrojtu bħala l-appoċ tal- l-banek. Jena spiegajt eh, l-Kumitat eh, lan tal strategija li bdejna f'Mejju dwar il-komponenti regolatori tal-pakket ta' riforma, il-regolament proċedurali ġew adottati qabel is-sajf bil kunsill Is-sajmis, l-eżenzjani mm, mm, blokku u regolament de minimis Allora f'dan il-kes kess eh, jiġi adottata mill-Kommissjoni. Il-qafas il-ġdid għal-settur finna l-lini gwida wiesa ġew introdotti t-mim l-sena għaddit għaddiet il-tmin l-lini gwida ġew adottata f-ġunju u l-komunikazzjoni ta' sena ġeta adottata wkoll. Il-proċess ħajkompli biex ta' reforma b'linji gwida għal-avjazzjoni, ristrutturar dak mhux finanzjari, ricerka u dvilup u l-aħħar fuq l-aspett eh, linji gwida ta' ambjent u, enerġija, ġivri l-elementi principali tal-modernizzazzjoni għandhom jizistu sa' l-ewwel nofs ta' sena d-dieħla u jitlu fis l-ewwel ta' Lulju tal-2014. Nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew għal kontribut verament validu tagħhom u importanti tagħhom għax dawn tejbu il-test eh, leġislattiv Inizjattiva oħra eh, hija kontrattast li adottat f'Ġunju sar progress fil-Kunsill u u l-Konsil ta' Kompetitività sena għana jkun jista' jadotta approċ ġenerali sa dwar il-Parlament ġaf wasanna l-qabil dwar ir-rwol ta' dal-Kumitat u dak juri eh, dwar il-xol tagħhom fil proposti jiena ħadd nota tal-fatt li l-Parlament u koll urid ix-xewqa li l legislativa t tittem qabel eh, il-mandat. Nishti li dan eh, ekk isirek u nispera li dan nkun nistgħu namlu ħalla volja qed ikun hemm ħafna dewmin bit-taħt id ta' żewġ komitat. Jekk eventwalment direttiv ma jkunx nistaw nivudaw fuq qabel minn il-mandat daw kollha li ħaj jkollhom benefiċċju tal-kompetazzjoni ikollhom messaġġ verament negattiv. Żvilupp politiku ieħor huwa uh, l-simplikazzjoni tal-mergers li jnaqqas il-burokrazija għal negozji. Jena ħan assar ħan assar eh, l-speech tijaj, għax ġa bisti l-10 minuti dak li għat prioritajiet għall-2014 huwa revizjoni tal kontrat trust dwar it-transfer ta' teknoloġija. Nsemmi wkoll id-dibattitu fuq id-direttiva tas-servizzi ta' ħlas u speċjalment eh, l-interchange fees regulation qed naħdem mill-qrib ma' Barnier biex niffaċilitaw il-proċess ta' koġizjon fuq it-tnejn. Una nispiċċa bil referenza għal relazzjonijiet internazzjonali fissem jena s-ġimma li għaddit eh, fermajt eh, ftejn l indja s sivis għanna eh, MOUs ma' erba mil ħames pajizi BRICS u għandi u għandi l-intenzjoni firma MOU jħor ma' South Africa u l-Konfederazzjoni Zvizzeru firma l-ewwel it-tieni ftehim u naf li ħaj għandu jibdew il-konverzazzjonijiet il-ġemalija. Għal-politika tal-kompetizzjoni huwa il-Transatlantic eh, Trade and Investment Partnership, il-kapitlu ta', eh, ta kompetizzjoni mergers, antitrust, eh, sussidi tal-istat, u nispera li jkun hemm riżultat pożittiv u nispera li TTIP Eh, javanzaw u koll kolla. Grazzi. Questions and... Naddu minnu fiħan mistoqsijiet, l-ewel mistoqsijiet fissam il-PPE. Pablo. Muchas gracias, Sharon. Grazie ħafna. Eh, Vici President, jenna nishti nama referenza u uħna il kwastjonijiet li eh, fuq rapport mill-fl aħna ma nafux ximpat ħajkollu li li daw jista' jkollhom fuq is-suq li jista' jkun li waslu għal riżultat oppost. Kapaċi jkun hemm iżjed użu tal ta' credit cards inqas fejjes għal konsumaturi l-studju ta' l-evaluazzjoni ta' impatt forsi ma jikkonsiderax daw l-aspetti l-effetti li jista' jkollu daw il sistemas bankarios in eurozona, así como los diferentes daw il-mifs jistaw jkollu. Mux l-istess għax li stabilixi mif eh, settur fejem użu eh, oli, livell oli ta' użu ta' dawn pal Unit, għabbala xajġi f'pajzi oħra fej il-kredit kazin jizu użat inqas. Nispera li forsi tista tispiega naxina raħna zommejna il-mifs ma nishtiqux li aħna b'xi mod ieħor nixtiequ li konna pjuttost iżjed Eh, iżjed informazzjoni biex nkunu nafu eżattament dak li qed nagħmlu. Muchas gracias, eh, Pablo. Muchas gracias ħafna, Pablo. Jena dispost li niġi l-Parlament u nispjega biżed detal kwestjoni li apparentement hija komplessa ma hija sempliċi. Aħna eh, rajna li hemm suq b'saħħitha fil fissu żewġ atturi żewġ atturi prinċipali f'dak li huma l-credit cards u debit cards relazzjoni mal-kommerċanti li proferu eh, jitħalsu bil-credit card flok li minflok jitħalsu eh, flus kontanti hemm eh, spiża alternativ li li li hemm ammonti li jħallsu lill kumpaniji ta' credit cards. Aħna aħna kalkoli li saru minn qabel għax ħafna snin nħarsu lejn antitrust eh, tal-credit cards wieħed għandu xaqsam ma' Visa l ma' Mastercard mill-analiżi tagħna jidher li huwa l-livell adekwat li fuqhom isiru ċerta abbuż fissu fejn il-prezzijiet mhumiex trasparenti li klient qatt ma jkun jaf eżattament il-kommissjoni li qed li għet għatiju eh, l-kumpanija tal-credit card minnant il-kummerċant u l-utent jipprova jaddilu, il-kommerċant jiprova jaddilu dak il-kommissjoni li ju jċarġaw. Aħna qed naġixxu um, u ninvestigaw dak li għandu x'jaqsam uh, antitrust imma mill-esperjenza tagħna waslitna biex nikkonkludu kif ġara fl-Istati Uniti li l-antitrust meta jaġixxi ex post mhux daqshekk effiċjenti f'dan il-każ u kif jiġri f'ħafna aspetti oħra f'dan il-każ ir-regolament ħafna żiet effiċjenti. Allora kien ma' Barnier eh, prezentajna l-kulleġġ u prezentaħ l-Parlament u l-Konsil eh, prezentajna l-proposta ta' regolament Wa kompless ma nana kollu dispost n niġi għawek kun informakom iżed dettal l parlamentari eh, untijom raġunijiet għalix aħna nħossu li din regolament u adekwat u li ceilings sealings tal-MIFS kommissjoni ta' eh, li aħna eh, ġew stabiliti għal proposta tagħna. Grazzi. Okay. Thank you very much. Uh, Grazie ħafna. Issa fesem l-essendi Elisa Ferreira. Grazzi, President. Grazzi tal-li ġejt fostna biex te prezentanna diskors tijak minn ġdijt. Jina nishtiq namen mistoqsija fil-rigward l-Asset Quality Review, il-revizjoni tal-kwalità tal-assi, li asset t-twetta fuq il-level tal-Banek Ewropej qabel ma kunem hemm idħul fisseħ tal-SSM, il-Mekanizmu Uniku ta' Supervizjoni. Abbażi tal-qafas leġislattiv li għanna, kif ser jiġi interpretat ir-rispett tar-regoli tal-kompetittività? Se nistaqsu l-azzjonisti l-kredituri żgħar biex jaċċettaw telf fil-valur tal-assi tagħhom u jekk dan huwa l-każ Taħt li ma' kondizjonijiet dan ser japplika. Jew inkella dipendenza tal-kapacità tal-intervent tal-Istati membri jista forsi jisogra li joħloq xi żbilanċi qabel ma jkun hemm itħall fis-seħħ ta' dan il-mekkaniżmu ta' supervizjoni unika Ewropea. L-USM jista' jagħmel lekk sejjaħ rikapitalizzazzjoni diretta tal-banek jew le. Ġala darba l-Unjoni Bankarja tibda taħdem, jibda jaħdem il-mekanizmu intergovernattiv. Ser jagħmel ħajkolli jiddeċidi fuq ir-rekapitalizzazzjoni jew l-appoġġ tal-banek tal-pajjiżi differenti. Jekk dan huwa l-każ, dan ovvjament jista' joħloq sitwazzjoni komplikata ħafna bħala fuq il-livell ta' kompetizzjoni u biex ikun hemm livell indaqs, u għalhekk nixtiequ nisimgħu il-parri tiegħek fuq dan. It-tweġiba. Grazzi. Mario Draghi bħala President tal-Bank Centrali Ewropew tkellem dwar dan u safejna fien ħejġi kellimkom u stess fil-Parlament Ewropew. Qabel ma nieħu rwol ta' ta' supervizur, il-Bank Centrali Ewropew iddeċidiet iddeċida li jagħmel health check, iddeċida li jagħmel kontroll ta' kif taħdem is-sistema, speċjalment fir-rigward dawk il-banek li ħajkunu jaqgħu taħt is-supervizjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew. Qed nitkellmu dwar madwar 130 bank. Hawnhekk ħajkun hemm tliet elementi involuti, imma żewġ elementi li jolqtu mal-mistoqsija tiegħek hija l-kwalità, reviżjoni tal-kwalità tal-assi li għandhom f'idejhom il-banek, imbagħad hemm l-idea ta' stress tests. Jekk ser ikun hemm xenarju għatta li jkun iddizinjat min-naħa tal-Bank Ċentrali Ewropew għal banek. Issa l-dawn iż-żewġ mekkaniżmi il-banek jew l-Bank Ċentrali Ewropew jkun jista' jara kif il-banek qed ikunu konformi mal-regoli ta' rekwiżiti ta' kapital u bekk ikun jistgħu jaraw l-assi tagħhom kif sejrin u kif il-banek jistawx jew le iżommu mar rekwiżiti regolatorji Fuq stress tests rrid ikun hemm analiżi magħmula min-naħa tal-Bank Ċentrali Ewropew biex jaraw eżattament kemm dawn il-banek jekk l-affarijiet jaqilbu għall-ar f'dawn ix-xenarji kollha msemmija jaraw eżattament kif dawn il-banek ser ikampaw, jew jekk jistgħux ikampaw. U jekk ikun hemm każ emerġenza, ħajkunu jistgħu ikampaw, jekk ma jkunux jistgħu ikampaw f'dan ix-xenarju, Is-supervizur uniku jgħid inti titwessa l-kapital tiegħek irid ikollok xi tip ta' prekawzjoni għal rekapitalizzazzjoni biex tiżgura li dan ix-xenarju negattiv li qed imbasru tkunu tistgħu tlaħqu miegħu jekk jitwettaq. Għaldaqstant fir rigward il-linji gwida adottati mill-Kummissjoni fir rigward il-kontroll tal-għajnuna mill-Istat tal-settur finanzjarju, settur bankarju, dan ser iwassal biex ikunem idħul fis-seħ din is-sena. Iktar tard. Jekk ikollok l-użu ta' rekapitalizzazzjoni jew inkella ir-riżoluzzjoni tal-banek, senarju ieħor, il-banek in kwestjoni ikun soġġett għal dan li ġej. il-banek forsi kollu bżonn aktar kapital u għalhekk ikollu bżonn jippreżenta pjan ta' kapitalizzazzjoni. Imbagħad ikun hemm valutazzjoni tal-għajnuna tal-istat li ser tiġi provduta jingħata ġudizzju u tittieħed deċiżjoni fuq il-pjan ta' ristruttura rappreżentat mill-bank u jekk hux fattibbli f'perjodu qasir ta' żmien u jekk hux aċċettabbli. Jekk il-Kummissjoni temmen li dan il-pjan ma jkun jista' jippermetti l banek li dan il-bank in kwestjoni jkun jista' jerġa' jkun viabli, jkun jista' jerġa' jopera fis-suq mingħajr ebda awtorizzazzjoni ulterjuri jew għajnuna ulterjuri, dan il-bank ikun jista' jkopri il-rekwiżiti kapitali. U qabel ma tingħata awtorizzazzjoni għall-għajnuna tal-Istat, qabel ma tingħata din għajnuna tal-Istat, irkun hemm qbil mal-azzjonisti u jkunu jridu jiflu sow ħafna il-kontijiet bankarji tagħhom jkunu ċerti 100% li jkun hemm ir riżorsi disponibbli u jkollhom jagħtu ħarsa wkoll lejn il-prodotti ibridi li għandhom dawn il-banek fir-rigward lassi u l-obbligazzjonijiet u jaraw dawn il-prodotti fejn jinsabu fil-bank. Jaraw eżattament il-kredituri żgħar dok li għandhom il-bonds Eh, kif jistgħu jikontribwixxu biex bekk jippruvaw jagħmlu tajja għal ħtiġijiet fir-rigward il-kapital li ġie identifikat mis-superviżur. ikun jista' jifli bekk il-pjan ta' ristrutturar ukoll. Meta dan kollu isir, il-Kummissjoni tieħu deċiżjoni favur jew kontra fuq lotja jew le tal-għajnuna mill-Istat. Imma l-kredituri u l-azzjonisti rridu jiġu konsultati, anke l-kredituri żgħar jiġu konsultati li kollhom il-bonds u dan jinfetaħ imbagħad ukoll għal possibilità li l-għajnuna nazzjonali tal-istat jew inkella għajnuna multilaterali bħal pereżempju bħal marajna fi Spanja fej l-ISM intuża bħala sistema biex ikollok irpar fejn il-frob kien qed jagħmel tajjeb għal banek u għal lajnuna tal-banek li kien hemm bżonn fi Spanja. Ġifieri mbagħad hemmhekk dan wassal biex il-mekkaniżmu jiskatta biex iwassal għal lajnuna tal-Istat. Dawn ma' affarijiet li jorbtu ma' deċiżjonijiet nazzjonali u mhux jiġu unilateralment mis-settur innifsu. Di ħaġa tajba jew le? Jien naħseb li ħaġa tajba tajt ħarsa lejn iċ-ċifri tal-appoġġ pubbliku fir-rigward ir-riski li jeżistu bħalissa u li huma ta' pis fuq il la 16 fl-Unjoni Ewropea bħala ħtiġijiet ta' salvataġġ tas settur bankarju fl-Unjoni Ewropea u saħan sitra 60 bank bħalissa japplikaw għal dan ix-xenarju. Iċ-ċittadini Ewropej ma jridux ikollhom iħallsu għal dawn il-banek aktar, ma jridux jħorġu l-flus minn butom huma u għalhekk irid ikun hemm ir-riżorsi disponibbli, il-kapital disponibbli biex il-banek fil-futur kien jistgħu jkopru lilhom infushom. Għaliex sissa minħalla ħalla taxxa kellu jħarroġ il-flus minn butu biex isalva l-banek. U naħseb li huwa raġonevoli, ġust u mixtieq politikament li nimxu f'din id-direzzjoni. Id-direttiva tagħna tinkludi wkoll klawżola li tajt li f'każ fejn ikollok isu ġerarkija ta' min irrit jintervjeni għal salvataġġ bankarju imbat is-sogri kollha irridu jitqisu u jitwiznu. Imma fil-maġġoranza tal-esperjenza tiegħi inna wis issa nużaw modelli sistemiċi ta' banek li mhuma xejn sistemiċi fil-fatt. Sidir, xport mi kontestar sobre. Il-Signora Ferreira. tista' twieġeb il-mistoqsija tiegħi eżattament inti għad li ma tistax twieġeb ma forsi li tiġi l-President tal-Eurogroup min jaf hawn qed nitkellmu dwar strument intergovernattiv hemm ħafna stati membri huma parti minn dan il-mekkaniżmu, deċiżjonijiet jiġu adottati mill-istati membri u jienet għal memorandum ta' Spanja, ta Spanja minn eh, settembru sa' deċembru ta' sena li għaddiet kien hemm fondi għal backstop Spanjol li ntużaw biex imbagħad ikun jistgħu jagħmlu rikapitalizzazzjoni tal-bank partikolari fi Spanja. Dan iddaħħal bħala jnuna mill-istat. Iva, ma dan joħloq problemi anke fuq kriteri politiċi pereżempju. Dibattu interessanti ħafna jgħid is-sur Almunja imma naħseb hawnhekk hawn aspett li huwa fil-qalba tal-Unjoni Bankarja u nittama li dan jidħol fis-seħ mill-aktar fis possibbli. Il-muftiħ huwa li rridu nkisru din il-rabta bejn il-riski tal min joħroġ biex isalva l-banek u l-kontijiet bankari. Il-finanzi mhux qed jirnexxilhom ikisru din ir-rabta li mixej b'saħħitha. Il-President, l-ISM, il-flus tagħhom fl-aħħar mill-aħħar dur dur dur xorta huwa flejjes pubbliċi ġifiru huma fondi li huma ġabri ta' fondi mill-banek. Jekk huwa stat membru partikolari xorta huwa riżorsa tal-istat membru, mhux artiklu 107 dan. Iva dan jiġi mill-budget tal-Unjoni Ewropea u ma' riżorsi tal-istat ikkonsadri taħt ir-regoli tal-kontroll tal-għajnuna mill-istat. Iwieġeb is-sur Almunja. Ġifiri jekk jikun ġej mill-budget tal-Unjoni Ewropea dan jirnexxilu jiżgiċċa mir-regoli. Iva xem regoli speċifiċi meta inti tiġi biex tuża l-flejjes mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Ġifiri f'dan il-każ laqqas qed jintefa' euro wieħed. Tintervjeni l-President, ġifiri tkun tista' tagħmel differenza bejn dawk li japplikaw u dawk li mhux qed japplikaw f'dan il-każ. Is-sur Tremosa jibal Grazzi, merħba sur Almunja, jiena kont prezenti meta ġejt l-aħħar darba hawnhekk għaliex Mandreja Ġvab kon ġejt f'konferenza li konna organizzajna dwar il-kas ta' Google u forsi Andreas għandu mistoqsija dwar dan iktar tard. Jien nixtieq inkellmek dwar l smi u rati tal-imax. L-aħħar ċifra mill-Bank Ċentrali Ewropew ta' Settembru ta' din is-sena tajdinna illi l-SMEs li qegħdin jitolbu għal self ta' taħt miljun euro, ġifiri l-maġġoranza tal daw l smis f'dik il-kategorija, qed iħallsu 2.7% aktar bħala għamax minn dawk il kampanji li jitolbu għal self ta' iktar minn miljun euro. U bħala MEP mill-Katalonja taf li jinġej mir-reġun mimli SMEs. U din hija dejjem kwistjoni li tfeċ mal-laqgħat tiegħi mal-SMEs. Allura, hawnhekk qed nindirizzaw dwar kwizzjoni ta' kompetittività għaliex l smis iridu jkun jafu eżatt qed jiġri hawnhekk. X'tista' tgħidilna l Xta' X'tama hemm li nistgħu nsolvu din il-kwistjoni fil-futur? Grazzi. Iwieġeb is-sur Almunja. Grazzi sur Tremosa. Kjarifika l-ewwel net għalik. Kont kuntent nieħu sem fil-konferenza li organizzajt ma' sur Ġvab imma jimmeċ li hemm ftejm bħala prinċipju ma' Google jienet li Google kellhom proposti ta' impenji differenti li aħna nanalizzaw. Ma tkellimx li kien hemm xi ftejm bħala prinċipju ma' Google issa fuq l-SMEs. Huwa ċar li fih dan iż-żona euro jekk nitkellem fuqha speċifikament hemm kundizzjonijiet differenti li applikaw biex wieħed jikseb self, partikolarment tal-SMEs li m'għandhomx aċċess dirett għas-swieq tal-kapital U dawn huma diffikultajiet fl-aċċess tal-kapital li huma morbuta ma' raġunijiet differenti fil-verità, hemm kawżi differenti. L-ewwel nett ngħid li għandu x'jaqsam ma' l-istituzzjonijiet finanzjarji u stabilità tagħhom. Dawn l-istituzzjonijiet varjaw minn suq għal ieħor f'stat membri differenti u għalhekk jekk ikollok parti minn sistema bankarja li hija qed tiġi ristrutturata jew parti mis-sistema bankarja li f'dan l-istess pajjiż għaddejja minn xi diffikultajiet jew qed ikollha issaħħaħ il-porzjonijiet ta' kapital biex tindirizza il-pagamenti tard jew fallimenti eċetera minħabba din il-pressjoni ovvjament il rizorsi disponibbli ta' dawn il-banek biex iselfu l-SMEs ħajonqos ovvjament. It-tieni ħaġa li rridu nqisu hawnhekk marbut ma' l-ispejjeż biex tikseb ir-riżorsi, il-fondi għal-banek. Uħut minn dawn ir rizorsi partikolarment fir-rigward il-banek meta jiffukaw fuq is-self għall-SMEs, jużaw depositi. Dan xi fisser? Ifisser li m'għandux ikun hemm spejjeż olin involuti, anki jekk f'ċertu oqsma hemm diffikultajiet li qegħdin jiġu affaċċati. Iżda għal ċertu istituzzjonijiet ta' self hemm ħtieġa li tmur għas-swieq tal-kapital biex jiksbu r-rizorsi li għandhom son u hawnhekk ir-rati mill-ġdid huma differenti għaliex mhumiex ibbażati neċessarjament fuq istabilità tal-istituzzjoni finanzjarja li qed issellef imma ibbażati fuq il-premiums tar-riski fil-pajjiżi fejn hemm il-kwartieri ġenerali tagħhom u għalhekk dipendenti fuq dawn ir-rati. Sa naf li l-affarijiet qalbu għall-aħjar minn l-2012 u l-premiums tar-riski dawk il-pajjiżi li għandhom l-ola livelli ta' rati naqsu, so, imma xorta tem differenzi importanti fi swieħ. Forsi inqas intensivi minn ftit snin ilu, imma xorta qegħdin hemm u għalhekk jaffetwaw l-ispiża tal-kreditu. Titqis ukoll id-diffikultajiet ta' finanzjar u anki il-flus dejjem jonqos tal-kreditu jew kemm huwa diffiċli li wieħed ikseb self f'termini ġenerali. Dan għandna nqisuh ukoll anke fir-rigward it-talba mhux biss il-provista. il provista Jek lejn it-talba f'pajjiżi fejn hemm rati olin ta' falliment, pagamenti tard u livell oli ta' dejn fejn għandek ukoll rati ta' tkabir ta' 0% jew qrib, ħajkollok talba dajfa ħafna għal self u dan ifisser li m'hemmx inċentiv bħala solvenza biex il-banek jeġixxu għaliex il-banek jista' jkollhom marġni biex jagħtu self iżda qed jaffaċċaw sogri fir rigward min qed jitlob għal dan is-self u ġifieri dawn l-affarijiet irridu nqisuhom ukoll. Ovvjament jekk tindirizza l-SMEs dawn ħajħarsu iktar lejn il-provvista mill talba u jekk tkun bank ħataħseb iktar lejn it-talba milli mill-provvista. Ġifieri l-perspettiva tinbidel skont ma' min qed titkellem. l ma' huwa li jkollna bilanċ fuq żewġ naħat Ġifiri jem kwistjonijiet fiż-żewġ naqat tas-suq li rridu nsolvu. Grazzi sefisem li sijar Viki. Grazzi Kummissarju, vera kellek xtamel dan l-aħħar tliet snin u aħna kuntenti dwar dawn għax il-politika tal-kompetizzjoni verament straordinarjament importanti biex ikollok livell indaqs madwar is-suq uniku. Għandu numru ta' mistoqsijiet li nixtieq nressaq l-eku tajjeb li tista' iddura dawn il-mistoqsijiet anki iktar tard. Kwistjoni importanti għalija bħalissa hija li naħsbu dwar il-nuklear ta' ġenerazzjoni li jmiss l-enerġija nukleari, ġifiri tittara l-rwol ta'kom tista' tara iktar il-qoddim, mux tara bista xiber imniħrek, tara li kollok l-enerġiji kollha li jista' jkollhom ċertezzi dwar id-deċiżjonijiet li ser jagħmlu tiżgura li dawn id-deċiżjonijiet iseħħu mill-aktar fis possibbli, imma dejjem f'kundizzjonijiet indaqs tista' serraħ li rasi li d-deċiżjonijiet li ser tagħmlu fuq il-politika tal-enerġija nukleari ser isiru fuq bażi ta' livell indaqs u se jirriflettu il-fatt li l-istati membri għandhom id-dritt taħt it-trattati li jiddeċidu it-taħlita enerġetika tagħhom huma stess u li se jsiru fuq bażi teknoloġika neutrali, ġifiri mus se jkun hemm intħil fir rigward dak li jiġi tekniku dak li ma jiġix. Ovvjament wasanna għal bidla anki fil-Kummissjoni u qed tara xi skeda ta' ħin forsi dan jgħaddi għall kummissjoni li jmiss x'nistgħu nagħmlu eżattament biex ikollna x'informazzjoni li li jkollok bżonn fuq deċiżjoni tant importanti bħal din. Grazzi ħafna. Peress li qed inħejju l-lini gwidi ġodda fuq l-enerġija u l-ambjent, id-dinja nukleari kienet fil-qalba ta' ħafna dibattiti u diskussjonijiet u tensjonijiet u emozjonijiet u dejjem provajt nżom l-analiżi tiegħi birda, kwieta u raġonevoli kemm jista' jkun. Niprofa naħbi il-preferenzi tiegħi, it-taħlita enerġetika preferita tiegħi għandha waħda imma bħala kummissarju tal-kompetizzjoni li rrid inħares lil kontroll tal-għajnuna tal-istat irrid naħbi il-preferenzi tiegħi għat-taħlita tal-enerġija. Rrid nirrispetta trattat li tajt li kull stat membru għandu dritt Mija fil-mija li jiddeċidi l-għażliet tiegħu fir-rigward l-għażla tal-enerġija li jipreferu jużaw u jridu jużaw u din hija raġuni għala jiena meta bet dan id-dokumenti li s-servizzi tal-Kommissjoni, mhux il-konsultazzjoni pubblika, ma l diġiż differenti fih dan il-Kommissjoni, meta battilhom l-ewwel abbozz tal-abbozz tal-linji gwida ambientali u tal-enerġija, tlabt is-servizzi ta' DGCOM biex ipoġġu f'parentesi L-affarijiet jekk l-affarijiet jiddu deċiżi li l-kriteri biex wieħed jiddeċidi każ ta' investimenti tal-enerġija nukleari xieġri. U jekk dan jasal qoddim l-iskrifanija tiegħi x'ser nagħmel tkun l-idea. Din kienet għażla. Għażla l mill-bidu bil-kriterji ex ante b'mod trasparenti jew inkella tevita il diskussjonijiet emozjonali u t tensjonijiet u dan l-affarijiet kollha. U ngħid l-affarijiet ċaru tondi bla tlaqliq l kulħadd li l-Kummissjoni ser tevalwa każ b'każ bħala approċċ il-proposta l-aktar xirqa għall-investiment fl-enerġija nukleari bl-użu ta' trattat dirett u bitrattat biss. Minħabba diskussjonijiet u interpretazzjoni tżiena ta' dak li xtaqt nagħmel, iġifiri li nwassal dibattitu raġonevoli u li għamel sens jina tlabt il-kollegi tijaj fil-kolleġ flaqa ta' Strasburgu jmin jidir li fi settembru tlabtom permettu li nħassar għal kollox il-kelma nuklear il-kelma nukleari minn dawn l-linji gwida unkunu nafu mill qoddim li jina ħanerċivi u kek ġaran bat fil-fatt proposta li timplika daw dubi raġonevoli dwar l-eżistenza tal-għajnuna mill-istat biex nevita dan Ejja nivvalu ta' qabel din il-proposta u l-affarijiet li jistaw joħorġu minn dan dwar una bbaża kollox fuq trattat. U hekk għamilt, ġifiri, ir-rispett għal kompetenzi tal-istati membri u l-prerogattivi tagħhom qegħdin hemm huma biss jistgħu jiddeċiedu f'liema sorsi tal-enerġija ser jużaw, it-tieni din l-enerġija tista' tintuża bl-appoġġ pubbliku jew ajru huwa minnu li l esternatajiet tal-enerġija ta' nukleari huma differenti mill-enerġija ġejja mill-riħ jew mill-imtieħen tar-riħ imma huwa xinu għal każ dan huwa l-bidu tagħna l-punt ta' tluq tagħna huwa naħnu it-trattat. Ġifieri ħanużaw il-proposta tar-Renju Unit ħanibdew nanalizzawha forsi ħajkun hemm aktar minn pajjiżi oħrajn għax naf l-istati membri oħrajn qegħdin jikkonsidraw Eh, skemi simili u programmi simili u dak li ma nistax nimpenja ruħi fuq huwa meta ser ikolli pożizzjoni. Għax l-analiżi rridu nżommuha kwieta kemm jista' jkun, irid ikun hemm analiżi dettaljata li tqis l-argumenti tal-istati membri li jkunu proponow dawn l-inizjattivi imma anke l-opinjonijiet differenti fis-servizzi tal-Kummissjoni u l-partijiet kollha involuti qabel ma jien imbagħad nipproponi lill kollegi tiegħi jew is successur tiegħi jipproponi l kollegi tiegħu jew tagħha id-deċiżjoni aħarija. Ma nafx meta tamma. Thank you very much. Now for the Greens, Philippe Lamberts. Katsafna. ħafna. Al-ħodor is-sur Lambert. Nasib xaħat sara il-mistoqsija tijak le le le. Imma tinsiba vera tadda illi Vicky persuna daqshekk favur is-suq ettejt li eh, l-affarijiet huma appoġġati mingħajr l-appoġġ. Eh, Viki tajt eh, Sunja Fod qed tajt imma mhux fuq il-mikrofonu li jiena rrid nsaqsi l-mistoqsija talija mhux inti. Is-Sur Lambe. Mela, inti tajt ħafna ċifri jgħid is-Sur Lambe fil-istqarrija tiegħek ta' ftuħ u nixxieq jiena nħares lejn dawn iċ-ċifri biex inkun nista' nagħmel il-kalkoli, imma jiena nixxin nkun naf xirdu nagħmlu sabiex nevitaw xi bailouts futuri. L-approċċ il-ġdid qed nitkellem dwar l-għajnuna tal-istat tas-settur tal-bank aħna vera kontent li qed narawhom dawn l-affarijiet b'mod trasparenti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 Dina eh, l-ħagġa ġiet abbużata fil-passat imma naħseb li importanti għalina li kolna persuna li t-saftajdilna meta eh, l-istabilta tkun medda ħalli bekk inti tista' timxi minn sistema bail-in għal bailout jew bailout wara l-bail-in u jiena favur li l-Kummissjoni tkun mm, ir-referija hawnhekk anka bil-BRRD sabiex nevitaw xie diżastru finanzjarju tajjeb ġifiri li jkun hemm ftit bailout. U naħseb li referi jrid ikun minn lem il-kummissjoni ġifiri sabiex persuna minn hemmhekk deċidi U jekk għan evalwaw l-istabilità finanzjarja ġifiri dina ħaġa, ma jekk ħanejdu li jiva b'doza ta' għajnuna publika din l-għajnuna tkun kompatibli ġifir fi klim ieħor l-azzjoni tal-istrutturar ma imma tibtazzjoni ħatkun meħtieġa mbagħad irridu naraw mela rrid nsaqsi mistoqsija l-Kummissjoni. Mela, kellek iżewġ deċiżjonijiet quddiem il-Kummissjoni separazzjoni tal ħiedmiet diġi ma' aktar jieħdu d-deċiżjoni iva periklu għall-istabilità finanzjarja u iva Jista' jkollok possibilità tal- soluzzjoni ħalli bekk bat jiddeċidu fuq l-azzjonijiet jew inkella inti kollox. Jiġifieri fi kliem ieħor diġikon jiddeċidu għal kollox hemm il-kwistjoni tal istabilta finanzjarja Un mbagħad il-kap il-lajnuna per mezza trattati iva naf li dawn l-affarju bituma interni ħafna l-Komissjoni imma ovvjament aħna t-narawk lejk pala l-embrjun tal-gvern intern u u narraw dawn il-ħidmiet fi dejn siguri. Iva, sur Almunja. Dawk iċ ħafna minnhom ġejjin mill-Eurostat. L-Eurostat darbtejn fis-sena naħseb jippubblikaw ċifri għad deficit u għaddejn pubbliku fil-press releases ikun hemm NSC li mill-2008 ġifiri meta jena kont inkarigat li nħuħsib l-istatistika nitkellmu aħna dwar tabella ferm interessanti u inti tista' tiddiskutija din it-tabella ġifiri fost l-esperti fil-qasam tal-istatistika kif ukoll fil-qasam iktar wiesa ta' finanzjament jekk inti tħalles lejn il-liħ l-infi ir-riski wkoll għal minnaħalla 16 u dawn huma ċifri li huma interessanti li jiġu interpretati u interessanti li nisimaw din l-informazzjoni u fi Digicom hemm ċifri għal kapital publikum u eh, dawna dinamek u koll għajju ah, Royal Bank of Scotland jew oħrajn ġifiri jem taħlita ta' informazzjoni li jenat niprofa naqa tinlaqa fi eh, tabelli ċifri għalli bekk kolna għafas eh, faċli li jiġi interpretat mill-membri tal-parlament kif ukoll għal kull min huwa involut fid-dialogu ma' ċittadini li huma daqsxejn armar l-armati ġifiri minn dawn is-sorsi. U għal-raġunijiet li nafu għam din is-sistema vulnerabli għal-riskju sistemiku u ma nistawx aħna inħallu il-banek kek jamlu li jridu. Meta nitkellmu dwar dawn l-affarijiet sistemiċi, ġifiri ħanħalli l-affarijiet għal-forsi ftit qabel il- miliet imma l-banek ma nistawx nħallu għam weħed domek u Nasib li eh, tkun tista' wkoll tifhem aħjar fuq il-mela mistoqsija li jinteressaqt fuq direttiva u riżoluzzjoni li palissa tiġi diskussa edha fl-axar stadji ġifiri d-direttiva l-28 pajis. Emmek hemm lista ta' bejlin għal banek taħt ir-rezoluzzjoni, il-banek li mhumiex viabli u għandna bżonn li jkun hemm ristrutturar fit-tul kif ukoll bidla fil-mudell tagħhom kummerċjali l-istruttura tagħhom u l-karti tal-bilanċ tagħhom sabiex ikunu jistgħu jaħdmu fuq e suq mingħajr f'dawk il-sistemi pubbliċi u hemmhekk hemm lista jew kirkija partikolari ġifiri ta' dawk li rridu jagħmlu kontribuzzjoni għal in għal bank. Il-lista l-istat li tinsab fil-linji gwida tal-kontrolli tas sistema finanzjarja ħafna qsar. U għalfejn sar peress li aħna din fi periodu ta' tranzizzjoni, inti għat id-deċidi fl-imkien mal-Kunsil fuq il-punt ħari għal-rizoluzzjoni imma l istat tagħna id-demmek dawn huma l-inni gwida li japplikaw ukoll għal-banek bi rikapitalizzazzjoni prokauzjonari ġifiri jekk ħajkunem stress test li jisir u ġifiri forsi ratio kapitali tagħhom rrit jiżdied u mbagħad ma tamir sens li il-bailin jiġi applikat kif inhu fl-abbozza direttiva fuq ir-reżoluzzjoni u aħna li għamilna ħadna l-eżempju tal-modell Spanjol tal-MOU. tal mou mill-2012 fi Spanja ġifiri mbagħad ħadna eżempji individwali tal-rikapitalizzazzjoni kif ukoll ristruttura tal-bank għal dawk viabli, per eżempju SMS Real fil-Landa fejn daqtħa nadottaw aħna l-pjan ta' ristrutturar u ħajkun hemm bżonn ta' ammont partikolari ta' kapitali. L-gvern Olandiż huwa obbligat li jagħmel il-bail-in għax bank viabli jista' jirċievi żieda fil-kapital l-istess għal mudell Spanjol u fil-linji grida temmek ġifiri l-lista tagħna ta' azzjonisti ġifiri dawk li għandhom dawn l-obligi ibridi dana l-istandard kun ħafna iqsar mill-lista twila li jteżisti fid-direttiva jekk ħażid dawn l-affarijiet kollha mela eh, minn ħaj jiddeċidi, minn ħaj jkun il referri meta banka għandu bżon li jkollu rezoluzzjoni. Din il ħagġa palissa tiġi diskussa fil-kuntest direttiva ġifiri. Min min ħajjeħu dawn id-deċiżjonijiet jekk l-autorizzazzjoni tista' tingħata jew lil banka taħt rezoluzzjoni jew bank taħt rikapitalizzazzjoni prekauzjonali ġifiri għal raġunijiet ta' stabilta finanzjarja possibli li kun hemm set-aside tal-lista tal-azzjonisti libridi u eh, dawk li għandhom l-obligi huma junior imbagħad għandi kompetenza hemmhekk jiena mbagħad il-Kummissjoni Ewropea meta aħna nippruvaw nsibu definizjoni tar riski għall l-istabilità finanzjarja. Aħna nitkellmu mal-Bank Ċentrali u ma' Supervizur u fi żona euro qed nitkellmu dwar l-istess persuna fl-istess bini ġewwa Frankfurt forsi sular differenti. U mbagħad eh, ma tistax tajt li tal-Kummissjoni biss li t-deċidi fuq l-istabilta finanzjarja dan mhux minnu taħt definizzjoni iktar wiesa ta' stabilta finanzjarja ovvjament imbagħad il-Kummissjoni ħad tkun involuta dwar il-kontrolli ta' għajnuna statali. Mela sur Blambe, jekk ikollok ġerarkija għal bail-in u minħabba l-periklu fuq l-istabilta ehm, finanzjarja inti għad deċidi li tannen li id-direttur ġenerali ħaj id-deċidi fl-imkien ma l-ECB jew DG Markt per eżempju, li ħajkunu responsabli għal dik il-parti tal-Board Process sur Almunja. Iva, ovvjament il-Kummissjoni eh, mela hemmhekk kulħadd jipparteċipa il mela il-Kummissjoni għal kompetizzjoni jirresa l bozza l proposta un mbagħad jekk huma servizzi mela eh, dak tekniku ma mhux jieħdu d-deċiżjonijiet huma mbagħad għandna l-kulleġġ dwar deċiżjonijiet politiċi u l-politika. Mela dawn il-mistoqsijiet fuq il-banek eh, ilhom għaddejjed imma nafu li għal-kwistjoni attwali eh, u aħna din f'nofs il-ħidma tagħna jiena mela qed nantiċipa forsi bidla fis-suġġett għax nistgħu ngħaddu għal PPE u Sur Schwab jixxi jintervjeni. Andreas, grazzi ħafna Sinjura President nittama li nissa wkoll nindirizza kwestjoni oħra twali mhux il-banek nixtieq jiena nafel referenza għal dak li għal sura l-munja fil-kummenti tiegħu tal-bidu hemm tliet punti li nixtieq nindirizzhom. Jiena għandi tliet punti li nixtieq nindirizzhom l-ewwel punt nixtieq nilqa l-MOU ma l-istati mill-brick, ġifiri eh, dawk li irnexxilek inti eh, mela eh, Mm, torganizzom u dawn huma importanti dawn il-pajjiżi huma vera importanti għall ekonomiji li jinkludu anka dawk li huma barra mill-Ewropa importanti li l dan il-modell jiġi implementat. Eh, dak kien l-ewwel kumment. Imbagħad it-tieni kumment nix insaqsi lilek kummissarju għax il-bieraħ eh, kellna diskussjoni dwar is-separazzjoni fil-proposta li inti battilna bejn mela ir-rimedju kollettiv ġifiri għal-Konsil minn banda u l-proposta għall-azzjonijiet ta' segwitu pala direttiva mill banda l-oħra. Rrit nisaqsik nerġa' il-lara intija separajtom dawn għax hemm kollegi li xi u l-om u nixin kun naf jekk inti għadek tappoġġa separazzjoni ta' dawn iż-żewġ files. U Vera tappoġġa ġifieri separazzjoni tielet punt għandhom fil-qosor, il-punt fuq Google Inti konfermajt li l-ħabib tijaj kollega sur ġemoza eh, ġifiri għat eh, memx deċizjoni, ma jek inti tħares lejn dan id-dossier fem kumpless minn niskolla ta' suq li għanti eh, għet saqsijom inti mbatt ma tasalx l-konklużjoni ta' jkun iktar faċli sabiex tażel regolament għas search engines fl-Europa minn flok ma inti toqot bi suq dominanti taħdan l-kondizjonijiet ebsin Forsi din il-kwistjoni iktar ta' filosofija imma palissa nitkellmu dwar mistoqsija li rridu nsaqsu għalija għax aħna mhux qed naraw bħala MEPs x'qed jiddiskutu servizzi tiegħek. Inti aħna nistgħu ngħidu ver diffiċli li nsegwhom id-dettalji għalhekk nix inkun naf jekk inti taħseb li hemm bżonn ta' regolament fuq il dawn is-search engines fl-Ewropa. Grazzi ħafna, Sur Schwab. L-ewwel qabel kollox Jina ferm kontent li ehm, il-qaqt eh, din il-kwestjoni l kbira il-biraħ ġewwa India ġewwa New Delhi attendejt it-tielet konferenza tal-ħames pajjiżi BRIC u ehm, Naseb vera importanti li qed naraw kif dawn il-pajjiżi li emerġenti qed jgħatu ħafna attenzjoni għandhom ħafna tħassib ġifir li konom awtoritajiet vera b'saħħithom għal kompetizzjoni sabiex ikun hemm konformità fil-kriterji tagħhom għal l-awtoritajiet differenti ta' kompetizzjoni tal-pajjiżi żviluppati u nixtieq ngħidilkom li għal ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw l-awtoritajiet ta' kompetizzjoni qed isegwu ħafna iktar mill-qrib dak li aħna qed nagħmlu fi Brussell minn xi awtorità oħra ta' kompetizzjoni fil-bqija tad-dinja anke jekk li l-kooperazzjoni bejnietna u bejn il-kollegi l-oħra ġifiri l-Istat Uniti, il-Ġappun, il-Korea, il-Kanada, eh, l-Australja, eh, il-Ġappun ġifiri kooperazzjoni jiva ferm tajba imma hemm dan it-ħassib li rridu aħna nsaħħu ir-rabtiet bejn l-Unjoni Ewropea u dawn il-pajjiżi b'mod partikolari fil-qasam tal-kompetizzjoni ġifri dina responsabilità diretta tiegħi l-ewwel MOU ma' dawn il-pajjiżi jena naħseb li hemm dan il-memorandum ġi firmat xi kważi xi għaxar snin ilu mal-Ministru tal-Kummerċ Mofkom ta' Ċina issa xie xi ħaġa simla ma' tliet awtoritajiet ta' kompetizzjoni ġewwa ċina u għanna kooperazzjoni intellettuali ferm tajba mal-autorità ta' kompetizzjoni fir-Russja u l-kaf tiegħu kien hemmhekk u jiena kelli laqa ferm interessati interessanti ma' dan il-kap kellna wkoll diskussjoni ma' Gazprom Missur sur Lambert istaqsi dik il-ħaġa vera teżisti s sura l-munja. Iva għandhom ħafna setat ġifiri riva Iva jiddeċidu fuq xi 3000 kas fis-sena u hemm ħafna affarijiet li nistgħu niddiskutu bejnietom huma inkwetati dwar il-kontrolli tal-għajnuna statali u jiena ferm kuntet li l-awtorità ta' kompetizzjoni tieħu ħsieb dawn l affarijiet u għandna ovvjament ir-relazzjonijiet il-ġodda mal-autoritajiet ta' kompetizzjoni tal-linja għandna il relazzjoni tajba mal autoritajiet ta' kompetizzjoni Brażiljana u l-antijaj li miss qabel tmiem il-mandat ta' din l komissjoni sabiex jintlaħaq ftejim sabiex ikun hemm MOU mal-Awtorità ta' Kompetizzjoni tal-Afrika t It-tieni punt tiegħek ikolli nistqar jiena hawnhekk mela f'din l-awla bħala sigrit eh, il-President tajt li eh, web streaming. Mela, jina dizappuntat briskju ta' dawmin serju bil-mod kif il-parlament jizadem fuq direttiva fuq l-azzjoni privata. Jina niftakar li inti stess semmejt sinjura xerf waqt l-ewwel eh, smiħtijaj bħala kummis bħala l- il-ġifiri eh, qabel ma ġejti jena maħtur pala kummissarju fi smeħ u mek il-parlament i-vota fuq rapport li talabna sabiex eh, aħna naqsmu ġifiri lawk il-konsiderazzjoni ta' rimedju kollettiv u l-infurzar privat un-bat wara xiftit eh, ġifiri għal-kem għatlura jena ċettejt li namil dan ġifiri li kunem possibilta li kunem deċizjoni aħħalija pozittiva ta' dan il-parlament u dan il-mandat fuq din id-deċizjoni jena ressaqt il-proposta il-kolleċ ġifir ressa ġifir proposta taħt inizjattiva tiegħi u koll bxi jaffariet fuq ir-remedju kollettiv imma mhux bin natura legali provajna aħna nipromuovu dibattitu u provajna nħeġġu li l-istati membri jadottaw leġislazzjoni nazzjonali. Meta jiena ħsibt li l-iktar diskussjonijiet diffiċli kienu se jisaxħu fil-kunsil issa tinsib jiena li fil-kunsil il-ġimgħa d-dieħla bi 99% tal- Ġifiri probabilta emmek ħanajt nara ġewa ġustu slipsis ftejm dwar l-approċ ġenerali wara l-ewwel qari għandi dubi li hawnhekk ġifiri parlament se jagħmel dan fil-ħin, ġifiri qabel tmien mandat tagħkom, ġifiri jiena nixtieq vera nitlobkom u speċjalment l sur Swab li huwa rapporter hawnhekk nixtieq nitlobkom jiena sabiex tgħinu li jkun hemm diskussjoni tajba twila u li r-riżultat ikun vera pozittiv ta' dan id-dibattitu għabel tmim il-mandat tijak, mux għabel tmim il-mandat tijaj jina ħajkun għad fadalli xur imma fit min il-mandat ta'kom. U dwar Google, Iva, xaħġa fil-qosor. Mela, pala tuġiba s-salva jena eh, naħseb li flimkien masur banje fil-kwistjoni ta' MIFS Eh, iva se jkun hemm bżonn ta' regolamentazzjoni jiena demokratiku soċjali jiena m'għandi l-ebda suspett li ħajkun hemm diregolaturi tal-beħ minħabba Sur Lamber. Aħna rajna din id-demokrazija soċjali. Iva, ikompli Sur Almunja imma jiena la nżomm amma entità jew mal-oħra jiena ninsab fil-nofs demokrazija soċjali qed nitkellem dwar il-konsiderazzjoni tal-valur tar-regolamentazzjoni imma onestament mhux qed nara li din l-analiżi timmatura sabiex ir-regolamentazzjoni jsir fil- mm, qasam tar riċerka l-investigazzjoni tana ferm interessanti iva ħajja għax hemm ħafna nies li qed jagħtu l-opinjonijiet xi wħud minnhom għandhom bażi tajba, xħut le, ma xorta waħda f'kull każ kulħadd liberu li jgħid eh, dak li jaħseb li huwa tajjeb, iva l-investigazzjoni ferm komplessa u jiena ma nistax nantiċipa kif minn din il kumplessità nistgħu aħna eh, nsibu mela possibilità għal riżultat eh, pożittiv mux għalissa, forsi fil-mandat li missu ma mux ta' dan. Uh, now, uh, we're shuffling around the... Grazie ħafna. Issa Antonio għalli ipp Grazie, grazie Presidente e grazie Commissario. Io... Grazie Presidente, Commissario. Mela, Nixtieq nitkellem fuq l-għajnuna tal-istat. Mela jiena nemmen li mela kif ġifiret nitkellmu dwar wara dan il-rapport ġifiri mela naħseb li dan ħawat dan il-qafas fil-femma tiegħi dejjem għalhekk nixxu nkun naf mela. Mod ġenerali, jekk dwar lajnuna tal-istat inti tixtieq tfisser kull tip ta' partiċipazzjoni f'xi attività ekonomika mela jiena nemmen jiena nemmen li aħna se niperikolaw is-sistema tal- eh, l-imsieħba pubbliċi privati għax iva dawn l-imsieħba li parteċipaw f'din l-attività ekonomika tippruvaw jipparteċipaw, jgħet jipruvaw ovvjament jaqilaw il-flus għax jekk le mux ħaj jipparteċipaw f'din l-attività. Għalek l-ewel mistoqsija tijaj u waħda ġenerali. Aħna ċerti li mhux ħampoġu fi kriżi l-unika sistema li llum il-ġurnata xi ħaġa valida sabiex isiru realtà dawn l-infrastrutturi, mbagħad it-tieni mistoqsija tiegħi. Press li aħna nitkellmu dwar ir-realizzazzjonijiet kollha tal-infrastruttura jiena anka fuq iġifieri dawk kulturali tal-mużewijiet ġifiri ħanaslu sabiex nifmu eh, dawn l-affarijiet kollha ġifiri realizzazzjonijiet kollha tal-infrastruttura issa dan l moment li nħallu fidejn referees jew fidejn xaħat ħaġifri li lin minn regolament fuq il-broadband fuq l-aeroporti ma nafx fuq il-portijiet per eżempju meta dan regolament ħa jisir realtà ġifiri laqas fuq l-ma fuq il-mużawijiet smajna u koll Ġifiri, int mela tnajdu li settur settur, infrastruttura infrastruttura ħajkonna l-regolament wieħed, jew hemm l-intenzjoni li jkun hemm regolamentazzjoni b'mod ġenerali u niċċaraw aħjar dak li nixtiequ nfissru bi għajnuna tal-istat għax min ħajjir parteċipa fil-fondi strutturali, ġifiri permezz ta' fondi strutturali, permezz ta' fondi pubbliċi nazzjonali, ġifiri dan għad diġa qed jipparteċipaw, ġifiri eh, u Għalek, mela, hemm ir-riskju li jimpoġġu fi kriżi sistema li diġada trasparenti u taħdem. Għalek, jiena iva rajt li fuq territorju hemm ħafna diffikultajiet, hemm ħafna taħwit speċjalment għall entitajiet reġjonali u nazzjonali minħabba l-fatt li dana kollu hemm id-dubju fuq ġifieri mbagħad talik ġifiri u xaħat kaska se jiddeċidi jiva jew le minar ma jkunem bazi li eh, ġifiri eh, kena bżon mibbidunet li rridu noqodu attenti aħna li xaħġa ġifiri li jekk tkun għajnu namel istat jew le. Issa komissarju, forsi tista' tatini xi aġġurnament xi ħaġa x'informazzjoni iktar preċiża mbagħad nista' napplika l-affarijiet fuq territorju tiegħek. Grazzi. Mhux faċli. Grazzi ħafna, mhux faċli li wieħed jikkontrolla l-għajn tal-Istat. U kull darba jkun hemm xi sentenza tal qorti tal-Ġustizzja f'Lussemburgu, kull darba wieħed jrid janalizza u jara sal-salam appunt il-liġi, il-ġurisprudenzja qed timmarkanna t-triq dawk li huma favur l-Ewropa għandna ringrazzjaw l-Ordu tal-Ġustizzja dak li għamlet mill-bidu tal-istorja tal-integrazzjoni Ewropea. Mm, mit-trattat ta' Ruma lawn. U fil-qafas tal-kontroll tal-għajnu tal-istat hija ħaġa u strument li rrid jiġi eh, aġġornat Eh, l-kriterji ta' naġġornawhom skont il-ġurisprudenzja li tiġi mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Hemm eżempju sentenza importanti ħafna eh, l-aeroport ta' Leipzig ħale war eh, għajnuna tal-istat u infrastruttura. Evidentement irridu naraw, nikkonsideraw, nirriflettu fuq dik is-sentenza u biex meta aħna niġu biex nitrattaw il-każijiet li jiġu għanna. Ikunx notifikat mill-istat membru jew inkella xi elmenti eh, jew ex uffiċċju minnaħat tagħna meta nħossu li hemm xi kontravenzjoni tal-regolamenti stabiliti. Evidentement hemm elementi li huma ċari jekk ikun hemm ikun hemm eh, public private partnership fejn il-privat u l-pubbliku jinvesti pari passu ġivri flimkien jekk il-privat u l-pubbliku jihdu parti f'investiment simili, allora dana hemm eliminazzjoni tal-stat jekk hemm igwaljanza ta' kondizzjoni, imma jekk hija PPP fejn ir-riskju huwa tal-istat u l-privat qiegħed hemmhekk biex eh, jirkeb biex ngħidu hekk. Allura b'dak il-każ għandna konsiderazzjonijiet oħra, jew viċeversa. Jivri jekk għandna PPP fejn ir-riskju qed jaqaf f'dejn tal-privat, allora nippreżumu li memx għajnu tal-stata xo ma l-privat, s-settur privat li għetiħu riskju. Dan hija parti me xoltani, parti me responsabiltana li huwa veru li l-kriterji mux huma l-istess illum meta analizzaw l l-istat biex wieħed jiffinanzja l-infrastruttura dak li jeżist kienu jeżistu 20 sena ilu meta l-ġurisprudenza kienet ma għadha ma bdiċ tagħti opinjonijiet u sentenzi fuq din il-każ. Kif nittrat kif allura aħna meta barra l-trattat jiġi interpretat mill-qrati tal-ġustizzja eh, kif nistgħu nużawha għal dawk li mhux ħaġa eh, intelligibbli għal dawk li mhumiex avukati li jkunu jistgħu janalizzaw is-sentenzi tal-qorti. Aħna fil-pakket ta' modernizzazzjoni ta' għajnuna tal-Istat għan preparaw dokument komunikazzjoni dwar l-idea ta' għajnuna tal-Istat. U m'għandniex nivvintaw aħna dell idea Dak li ħan għamlu huwa nittraduċu b'forma ċara u trasparenti kemm jista' jkun dak li s-sentenzi, dak li l-ġurisprudenza Ewropea kien qed tajt dwar x'inhu l-istat fil-preżent. L-idea x'inhu fejn qegħdin. Dan qabel ma jala il-mandat tal-Parlament jaħħaġa li intkom ħad provaw nispera. U qabel fil-abbozz eh, intkom tkunu ġu informati u tkunu tajnuna kif tajnuna kif dejjem tagħmlu. Hemm tip ta' struttura determinat li aħna nħossu li huma eh, pjuttost imbeda mill-każijiet konkreti tal-aeroporti. Per eżempju, ta' natura kulturali, li inti għamet referenza li jom, infrastrutture li mumiex qed jagħtu eh, servizz għas-suq l-suq, iżda li huwa servizz eh, fil-ċentru tal-istat biex ngħidu hekk dan tip infrastruttura fil-ġeneral mm, block eh, eh, exemption aħna naw. il ġeneral Block Exemption li kien hemm fl-2005 kull linja direttriċi li għamilna referenza li għamilna referenza għall-approvazzjoni dwar il-broadband fit-tmim s sena li għaddit u minnaw u nofs s sena d-dieħla ħana provaw direttivi dwar innovazzjoni u starriċ u enerġija u ambjent. Aħna nitkellmu dwar investigazzjoni Eh, dwar infrastrutturi għal starriċ u kwestjonijiet enerġetiċi li bbażata fuq ġurisprudenza nipprovaw niċċaraw u najna u najnu lil dawk li għandhom bżonn iżjed sigurtà ġuridika li dan x'inhuma x'inija għajnuna u x'dak li mhijiex għajnuna. Palma jiġri fil-każ ta' ta' orti nazzjonali, lokali jew tal-Unjoni Ewropea fil-kontroll fil-kas tal-kontroll tal-lajnuna tal-istat id-deċiżjoni tagħna hija ħaġa li tiffendi fuq kull każ. Aħna aħna għandna eh, nivell de minimis fejn assumu li m'hemm xajnuna u aħna hemmhekk ukoll ħan aġġornaw il-regolament de minimis bad nagħmlu il-General Block Exemption Regulation biex ngħidu l-dawn li huma għajnuna imma ma naħsibx eh, li l li tinnotifika eksante għax jina nabda fik sakemm inti ma jkun hemm xi li inti qed xieħazin. ħażin. Imbagħad hemm limitu fuq fejn aħna rridu nħarsu każ wara liħor kull każ individwalment fejn l-istat membru jinnotifikana u aħna natu l-deċiżjoni tagħna biex biex aħna nagħmluha fil-qafas eh, koerenti skont il-trattat u skont il-liġi tal-qorti. Imma evjament dejjem hemm marċni ta' nuqqas ċertezza sa' kemm neħdu deċiżjoni. Anki wara neħdu deċiżjoni, jekk xi ħadd jkun hemm xi element u jħodna Lussemburgu allura nuqqas ċertezza żum sa' il-Qorti tal-Ġustizzja tagħti sentenza din għal ħajja, din mhux hawnhekk. Biss ma kullum kien. Grazzi ħafna. Fissem is-soċjalisti. Is-Sur Antonin Sanchez Presaw. Grazie ħafna President. U Viċi President tal-Kommissjoni, nixtieq forsi tiċċarali il-kwestjoni tal-Unjoni Bankarja u l-azzjonijiet għad-danni. Dak li għandu xaqsam l-Unjon Bankarji forsi tista' e, e, e, żid mal-riflessjonijiet tiegħek għax ħajtina ħatkun ħaġa importanti ħafna se kemm mekanizmu wieħed ta' supervizjoni. Għall-istabilità finanzjarja wieħed ikun jaġixxi malajr f'kważi ta' urġenza dwar dak eh, li għandu xaqsa integrazzjoni tassu il-soluzzjonijiet li ħajġu adottati biex wieħed jkollna level playing field dak li għandu xaqsa mill-kompetenzja kompetittività eh, ħajkunu similari palmem jew ħajġu stabiliti kondizjoni differenti. Dak l-għandu xaqsam il-kontribujent eh, kien hemm referenza li jkun hemm rekapitalizzazzjoni mill-fondi pubbliċi u wieħed ħajprova jipprivatizza l-partiċipazzjoni l-perjodu, wieħed ħajjuhu ħaj jistabbilixxi żmien adekwat biex wieħed ikun jista' jirkupra xi ftit mill-finanzi pubbliċi. U l-Parlament li ħajamel l-interpretazzjoni tal volontà tiegħu u għanna bżon nirreagġixxu b'forma maġla. Wieħed mid-dibattit li aħna kena punt, salima punt il-programmi ta' klemenza huma importanti biex wieħed ikun jista' jasal għal riżultat adekwat. E, forsi l-Kommissjoni tista' tina xi informazzjoni dwar ximpat qed ikollhom il-programm ta' klemenza fil-ġlida kontra l-kartels. Xi jekk verament e, wieħed jista' jagħti e, sanzjonijiet minn dat tip ta' programmi. Grazzi ħafna. Antolin. Lewa ħaqqa bil kollox nitċara xi ħaġa jiena għat l linji direttriċi ġenerali għal kontroll tal-għajnuna tal-Istat, l banek u l-settur finanzjerju li bdew fawissu jgħinu fi tranzizjoni imma mux il tranzizjoni tal Ottubru Novembru ta' sena ta' sena d ma jkun hemm supervizur uniku. Eh, eh, eh, ehm, mbagħad fl-aħħar veri kollu bżon jara jekk il-linji direttriċi u mhux validi u le dak li qatt ħajġi mill-Unjoni Bankarja jew jew l-Unjoni Bankarja mingħajr ma ntemmuha l-Kommissjoni mhux ħajkolla kompetenza esklusiva edha fit-trattat ħadd ma jista' jiddubita l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew pempju fil-funzjonijiet tiegħu bħalma għandu l-Unjoni fil-kompetenzi f'dan il-każ. Fil-każ ta' emerġenza, fil-każ urġenti, bħalma rajna li kien hemm istituzzjonijiet finanzjarji mill-lejla n-nar kellhom baqgħu arwinin biex ngħidu hekk għoddim mm, il-nuqqas ta' kapacità li jiffinanzjaw l-nom infusom, jew qed jiġu diskapitalizzat u jiġri għandhom bżonn urġenti ehm, mill-lejla n-nar, speċjalment fil-odduk mini qabel ma jiftħu il-swieq li jkollhom trasfusjoni ta' pubbliku ta' flus publiku. Allora dak il-każ il komissjoni jaġixxi bħalma dak li għamilna fil bidu ta' kriżi fil-flejla flejl jew f'weekend nkunu nistgħu nikonna nieħdu deċiżjoni maġla ta' malaj u forma urġenti. Deċiżjonijiet li ttieħdu bil-parteċipazzjoni tal-Parlament ukoll nisperaw li dena mhux ħaġa li ħan tarġa' nintaqgħu magħha imma huma l-eċċezzjoni u mhux ir-regola kif kien qed jiġri fit-tmiem tal-2008. Madana kollu Jek dan huwa hekk il-komunikazzjoni bej supervizur il-Bank Ċentrali, ma kienx supervizur, jonka il-Bank Ċentrali ma jkun supervizur, jkun hemm ċerta revizjoni interna tal-funzjonijiet. Indipendentement, ah, jkun hemm komunikazzjoni mal- mal dan nafu li ħaġa li ħassir aħna eh, l-Kommissjoni u l-Banka Ewropa jkonna qed nagħmlu dan għal u hekk narġgħu nagħmlu jekk ikun hemm bżonn. Il-kwestjoni hija li meta jkun hemm drabi skont l-esperjenza li kellna sissa forsi sterġa' stat membri nisperaw li mhux ħaġa ħaġa ntaqgħu maħħax qed nollu nollu l-livell ta' responsabilta forsi ċerta stata membri prova jargumentaw b'ċerta suċess li problemi ta' entità finanzjarja huma sistematiċi biex jirnexilu eh, li ma japplikawx ir-regolu jew japplikaw l-eċċezzjoni. Jien li bl-Unjoni Bankari u l il pilastri tal-Unjoni Bankara wieħed ikun jista' jevita li dan isir għax wieħed jissepara l-inċentivi biex ngħidu u s-supervizor supervizur Ewropew biex ħajkollu dan l F'ċerta każi kien hemm supervizur nazzjonali għax kienu fokati hemmhekk f'dik iż-żona imma min kien qed jiddeċidi kien qiegħed qrib il-problema ġifier mhux ma kien hemm xi ħadd li kien kellu perspettiva żjed wiesa. Imma jekk naraw li jkun hemm riski għall stabilità eh, finanzjarja direttriċi tagħna l-indikazzjonijiet tagħna qabel ma dawn joħroġ E, fil-beraħ e, lek ikunem bżon ta' aġir urġenti din assir, ma din għanda tkun l-eccezzjoni, ma jistawx namluwa mm, regola. E, aħna ma n-nex naċċettaw li li li l-ċittadin narġaw nitolbu darba oħra biex isolvi dit tip ta' problemi. L-ewwel jagħmel kontribut minn qiegħed qrib il-problema li huma dawk li għandhom l ismata dak il-kumpanija dawk li għandhom jagħtu lil dik il-kumpanija. Issa dwar każijiet fej eh, ċerta entitajiet jarġgħu jsiru privati, niprovantikom informazzjoni, niprovantikom informazzjoni ta' kazijiet fej kienem eh, fejn kumpaniji banek li rċevew flus pubbliku ġa kena kazijiet fej tneħħew kompletament jew parzjalment l-impenn li kellu l-istat fċerta banek li kellu jirrikapitalizza bil-flus bil-flus plejjes publiku. Eh, Naqsu ħafna dak it-tip ta' eh, aġir. U dak li u l-ammont ta' garanziji li kienem li kienu saru terz biss minnhom eh, użaw u intużaw. li verament kellhom iħallsu konsekwenzi li eh, dak li wieħed xtaq jagħti garanzija tiegħu kien hemm xi problema. Sa l-aħħar tal-2012 il-kwantità ta' garanziji li kienu miftuħin tnaqsu eh, b'żewġ terzi. Bil-mod il-mod dak l-aspett qed jiġi solvut baqa' ħafna riski eh, fuq dar minħalla 16 hemm ċerta trojtu li daħlu l-istati li taw garanzija, x'ovvjament min jagħti garanzija dek eh, eh, tissarraf fin trojtu u daw jekk jekk ovvjament hemm ċerta remunerazzjoni ammont mm, li, li, li jihtlu. 25 biljun euro. Lo mismo che le decía al señor. Aħna nista' jkollna laqa' bejn istikon natu kazijiet konkreti ta' kartels. Jina li erba snin kważi pala kummissarju tal-kompetizzjoni huwa essenzjali li jekk il-programmi ta' klemenzja ma, ma, ma jifunzjonawx il-kapacitajiet tagħna kontra l-kartels tonqos ħafna, mhux ħaġa sabiħa li eh, deċiżjoni fuq kartellu ngħidu li din il-kumpanija preempju kumpanija li anki kumpanija li tkun id-bidniet dak il-kartell, il-fat li li kunem il-program ta' Clemens jista' jfissellim tispiċċa ma jkollex tħalla lebda tħallas lebda sanzjoni għax inkellek ma jkollex da jkunem hemm problemi. Fisim il-popolari għanna tnaddu l-kelma sur Bertot. sono gli errori di chi è deputato dopo chi. Mela, nishtiq infakarkom li jena li deputat miftit xur biss, nista naraw minn ħajkun hemm warajja. Fuq dak li għat inti, nishtiq nagħmel referenza għal dak li għat, u nishtiq nqajjem suġġett li huwa daqsxejn borderline bejn l-attività tiegħek li int responsabbli għalija int u dak tal-Kummissarju Barnier. Qed nitkellem dwar is-suġġett ta' konċessjonijiet għaliex naħseb li huwa fl-interess ta' kulħadd tal-Istati Membri kollha imma speċjalment tal-Italja, li ikun hemm risorsi biex natteraw l-investimenti fil-qasam tal-proġetti pubbliċi l-kbar. U nafu li ħafna minn dawn l-investimenti huma finanzjati permezz ta' sejħa l-appalti għal tenders li jkunu kumpaniji privati li fl-aħħar mill-aħħar ikun qed jiffinanzjaw il-proġetti l-kbar pubbliċi tal-gvern jew inkella titjib ta' dawn il-proġetti permezz ta' call for tenders u anki permezz tal-kapital tagħhom. Ġala darba dawk li jkun qiegħed kontrat kuntratt ma jkollux il-konċessjonijiet ma jkunux jistgħu jagħtu l-garanziji bankari għax jistgħu jagħmlu dan biss limitatament taħt il-perjodu ta' skadenza tal-konċessjonijiet tagħhom, jiġifieri il proġett mbagħad jibqa' friżat. Għal dan il-għan nixtieq nistaqsi ma wasalx iż-żmien li nwettqu strumenti li permettu li l konċessjonijiet ikunu għal periodu itwal ta' żmien għal periodu meħtieġ tal-finanzjament tal-proġetti tal-gvern jew inkella il-finanzjamenti meħtieġa biex dan il-proġett jitwettaq sabiex bekk ikun hemm possibilità li teħles riżorsi li huma disponibbli tagħmilhom iktar eh, tippreżentom iktar fil-face qegħdin hemm huma investimenti biex waslu għal proġetti li qed jistennu li jiġu finanzjati li għadhom minn proċedura ta' call for tenders imma għadhom ifriżati minħabba li dawk li għandhom il-kontrat ma jistgħux jagħtu l-garanziji bankarji meħtieġa. Grazzi. Grazzi Sur Bertot. Kif attenti? Dan huwa kompetu li għandu x'jaqsam iktar mal-Kummissarju tal-Suq Intern iktar mill-li dak tal-kompetizzjoni, speċjalment fir-rigward ir-regolament konċernat. Bħalma nafu, fil-diskors tagħna aħna ngħidu li fidejn il-Kummissarju tas-Suq Intern biex jipproponi leġiżlazzjoni fuq dawn l-oqsma li jaqgħu taħtu. Huma għandhom il-kompetenza f'dik il-diġi biex jagħmlu dan il-xol. Imma fir-rigward il-ġestjoni tal-konċessjonijiet ġala darba jkunu innataw jew ġew awtorizzati fil-qafas legali jista' jkollok abbuż, jista' jkollok għajnuna tal-istat impliċitu, għajnuna impliċita u tħares lejn imma strument tħares pal antitrust jew kontroll tal-għajnuna tal-istat mill-punt di vista tiegħi tkun responsabilità tiegħi li nara x'qed jiġri u li nagħti titwila dal dak li qed jiġri. Ma nafx jekk dan u ser isir stħarriċ formali imma hemm każ li qed jiġi qudiem għajnejja bħalissa. U dan huwa każ fejn għandek pereżempju l-mezzi ta' xandir f'pajjiż partikolari fejn il-perjodu ta' konċessjonijiet ħaj jitwal jew jitkabbar biex il-konċessjonarji jkunu jistaw laħqu mal-afferti li għedin jirċivu ikollhom iktar possibilità li jkollhom iktar ħin biex jirċivu dawn l-offerti u għalhekk jaqalawa tajjeb. U jkollhom benefiċċju ta' dan, ġifiri jkollhom benefiċċju esklusiv għax ikollhom drittijiet esklusivi għal dawn it-tip ta' benefiċċji. Ovvjament dan ħajkollu benefiċċju ekonomiku għal dak li jkun u jfisser li dan ikun każ ta' stat tal-għajnuna tal-istat għajnuna impliċita tal-istat. Ġifri jemmi konna n-intervjenu, jew inkella kas ieħor, per esempio jkollok sistema ta' kumpens li tenata għal eh, proġett pubbliku jew inkella servizz ekonomiku ta' interess ġenerali. Hemmhekk nagħtu daqqa tajnu kollu naraw jekk jekk u kif ġi moti konċessjoni jekk ikun ingħata jew inkella jekk ikun xemm abbuż tal-pożizzjoni tal-konċessjonarji. Ġifiri, rridu naraw l-affarijiet kif ikun qed jaħdmu. Imma mill-punt di vista regolatorji aħna mhux dawk li qed nħarsu lejn dawn l-affarijiet bħala bidu minn tal-inqas imma l-kompetu tagħna huwa li nintervjenu wara u naraw jekk inxemm xi ksur jew tkasbir tar-regoli. Grazzi l-Onorevoli Steiler. Grazzi. Sur President, Kommissarju, kollegi oħrajn tkellmu dwar kwistjonijiet ta' bħalissa tal-moment u jien nixten għajjem kwistjoni li għajmet bil-publikazzjoni tal-Gvern Skoċċis fuq il-White Paper għall-indipendenza tal-Iskozja u f'dan id-dokument hemm ir-relazzjoni tal-Iskozja partikolarment mal-Unjoni Ewropea. Il-Gvern irid juża l-artiklu 48 u mhix sorpriża Ah, li qed jitolbu dan l-indipendenza mhux biss ta' Skozja ma jridu jużaw bħala bażi ta' kif iridu jinnegozjaw u mhux proċess formali ta' adeżjoni ma rridu jżommu l-istess eżenzjonijiet li għandhom ir-Renju Unit ma' Schengen, ma' l-Euro u anki jżommu l-istess sem ta' rebates eh, ta' Renju Unit jemnu li l-Skozja jista' jkun id-29 stat membru sal-24 ta' Marzu 2016, 18 il xar wara id-data tar referendum. Ġifieri x'taħseb dwar dan? Possibbli li pajjiż tal-Unjoni Ewropea jissieħeb l-Unjoni Ewropea mingħajr proċess ta' adeżjoni u mingħajr ma jimpenja ruħu li jissieħeb fiż-żona euro u kien hemm xi adeżjoni tal-Unjoni Ewropea f'perjodu ta' 18 xahar biss. Grazzi Kummissarju Almunja. Grazie ħafna li niprofa nsib relazzjoni diretta jew indiretta bejn il-mistoqsija tiegħek u r-responsabiltajiet tiegħi. Diffiċli u ma tantx kont kapaċi li nsib rabta ngħidlek il-verità. Sur Lambert jiena nitkellem għand il-mikrofonu. Xorta waħda jiena membru tal-Kummissjoni, politiku u xinajdu jekk din il-mistoqsija kienet indirizzata lil min huwa responsabbli li jitkellem fisem l-ċittadini Ewropej kollha. U jien ħanajdlek x'nixtieq li din il-persuna twieġeb. Kien jgħid li l-pożizzjoni tiegħi qabel ma nkun tard wis huwa li nħeġġeġ lil votanti skoċċiżi li jivvotaw kontra l-indipendenzi, l-indipendenza u t-tieni u b'xorti tajba ikun hemm riżultat favur l-indipendenza u jkunu jafu eżatt jafu jekk huma favur li minuta wara jekk isiru indipendenti ma jkunux membru tal-Unjoni Ewropea. Din ir-realtà. Nof. Nasbu li ċar biżejjed jgħid is-sur Pablo. Ikompli. Naħseb li dan itemm id-diskussjoni tagħna, skużani, sur Lambert xtaqt titkellem. X'hemm Eh, rabta tal-kompetizzjoni bej il-parti fjamminga tal-Belġu, il-Katalonja, il eh, skozja ecc. Forsi tista' tipproponi data tajba referendum? Eh, hemmhekk qed ikkwota l-reġuni biss u mhux stati membri. Grazzi. Grazzi, pjaċir li kont mana, u pjaċir tagħna li kont mana, sur Almunja, na pawza qasira mbagħad ngħaddu għall punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna.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 So, seguimos con el orden. Mela, nikompli President. Naddu issa l-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna, l-punt 13 fil-fatt. Ħanatu ħarsa lejn il-konsiderazzjoni tal-abbozz ta' rapport fuq il-fondi ta' investiment Ewropej fuq terminu twil. Il-rapporterija Signora Rodi Krazza Zagaropolo u naddila l-mikrofonu minnu fih biex tippreżenta l-abbozz ta' rapport tagħha. Grazzi ħafna. Sur President. Xtaqt nibda billi ngħid illi l-approċ tiegħi vis-a-vis l-proposta tal-Kommissjoni hija approċ kostruttiv u pozittiv. It-tieni darba li kien hemm dan it-tip ta' round kien hemm smieħ pubbliku li kien verament utli għax xeħed dawl fuq is-sitwazzjoni kif inhi. Dan ifisser li din il-proposta se tħares lejn sensiela ta' fondi differenti u finanzjamenti differenti għall-ekonomija reali. Tipprova tiġbed l-attenzjoni fuq waħda minn dawn l-għażliet f'termini prattiċi. Aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq medda twila ta' żmien bħala skemi. Ġifieri qed nitkellmu dwar investiment fuq medda twila ta' żmien bħalissa fl-Unjoni hemm deficit għal dan u l-proposta tal-Kummissjoni huwa li jkun hemm qafas regolatorju li jkun ta' natura Ewropea, fis-sens li jipprovdi garanziji għall-investituri u tkun xi ħaġa li tkun affidabbli li tista' serraħ fuqha u li tkun tista' tirrikonoxxiha kullimkien tkun fejn tkun fl-Unjoni Ewropea. Mara minn hekk tkun qed tipprovdi inċentiv għall-investituri kollha tal-Unjoni Ewropea u anki dawk ta' pajjiżi terzi li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea. Inħeġġeġ Eh, tranzazzjonijiet transkonfinali. Dan ikun importanti anke l-investituri żgħar għaliex minkejja l-kriżi nafu li hemm flejjes hemmhekk barra mill-banek u dawn l-investituri qed jippruvaw jaraw fejn ħajpoġġu flushom biex ngħidu hekk qed jippruvaw jisibu mezz li jista' jkun tajjeb għalihom biex jagħmlu dan it-trasferiment tal-finanzjamenti. Importanti natu daqqa ħar eh, nippruvaw nagħtu ħarsa lejn il-sigurtà li ikunem hemm fuq medda twila ta' żmien u rridu mezz li jkun jista' jirrappreżenta tip ġdid ta' font li l-Kummissjoni qed tipprova tfassal. L-emendi li rċevejt jippruvaw jipprovdu dawn it-tip ta' inċentivi li semmejt sabiex bekk inħeġġu l-investiment minnaħa ta' l-imprizi żgħar u ta' daqs medju. Jiena nemmen nistgħu morru anke lil in f'din id-direzzjoni u nissuġġerixxi ċifra ta' 75 fil-mija. 75% għaliex għaliex l-SMI stess għandhom bżonn li kollhom sorsi differenti ta' fondi u finanzjamenti. Qed ifittxu għal xi ħaġa li tkun ekwivalenti għal trasparenza u l-affedibilità tal-borza. Għal daqstant għandna bżonn li konna inċentivi meħtieġa li jkunu attraenti u jkun hemm ċiklu ta' ħajja biex ngħidu hekk ta' dawn il-fondi. Jiġifieri li tikollhom data memuża magħhom ma x'tax tkun xi ħaġa miftuħa li ma tiskadi qatt imma jrid ikun hemm possibilità li jkun hemm estensjonijiet biex bekk l-amministratur ikun jista' jalaq il-ftehim qabel jekk ikun xira għalih. Proġett li ma jkunx meħtieġ iktar li jiskadi jew inkella li kien ta' suċess għala l-profet meħtieġ qabel id-data ta' maturità tkun tista' twalqu. Ġifieri dan ikun ħsieb pożittiv għall-investituri iż-żar. Is-soltu il-medda twila ta' żmien mhix xi ħaġa li l-investitur iż-żgħir ikun qed jikkonsidra. Imma ovvjament dan ix-xogħol jiddependi fuq l-istatut li applika għal dan il-mezz il-ġdid ikun possibbli li wieħed iħallas għas sem tiegħu jew il-holding li jkollu jew inkella tkun tista' taddija l-ħaddieħor. Ġifieri ħajkun hemm possibilità ta' flessibilità għab beneficju tal-SMEs u negozji żgħar. Imbagħad ħajkun hemm ukoll inċentivi tat-taxxa. Mhux possibbli li wieħed jagħti mandat ta' dan it-tip ta' taxxi għaliex m'hemmx kompetenza speċifika fl-Unjoni Ewropea ta' din ix-xorta, iżda naħseb li għandu jkun hemm faċilitajiet tat-taxxa jew garanziji ta' xi għamla jew xorta sabiex bekk tkun tista' żomm dawn l-istrumenti, dawn l-iskemi eh, attraenti pal daqs għodot oħrajn. Rridu li jkun hemm tweġiba nafu li l-ħajja hija kemm xejn diffiċli għal banek bħalissa u nafu ċirkostanzi x'inhuma u diffiċli dak li jkun ikun jista' investi fuq skema fuq medda twila ta' żmien. Ġifieri dan jorbot fuq kemm il-banek u ser jaħtfu l-opportunità u jagħtu finanzjamenti lid-depożituri tagħhom u l-amministraturi tagħhom. Fir-rigward l-LTIFs il- finanzjament fit-tul tal-ekonomija Ewropea dan japplika fuq livell reġjonali u jista' jkun hemm assistenza propju fuq livell reġjonali. Ejja nagħtu ħarsa lejn il-project bonds. Hemm il-fondi strutturali ovvjament li huma xi ħaġa definita, separata li tista' serraħ fuqhom iżda bil-networks trans-Ewropej bil-programmi tal-infrastruttura fl-Unjoni Ewropea in-networks legali wiesa naħseb li stajkun jkun hemm rabta magħhom biex bekk ikollok inċentivi għal dawn it-tip ta' investituri. Allura ejja nagħtu ħarsa lejn is-sorsi tal-finanzjamenti. Il-fondi ta' pensjonijiet dow dan ir-rwol fil-passat u hemm obbligazzjonijiet marbuta pereżempju ma' solvenza tnejn, ma' la databilità, eċetera, eċetera. Aħna ma rridux nxeklu b'xi mod is-sigurtajiet tagħhom, iżda kien hemm rekord ta' investiment f'dan l-aħħar. U jekk dan ikun il-każ, l-amministraturi jew il-mini ġesti dawn il-fondi ta' pensjonijiet għandhom rwol x'jaqdu. Aħna ma rridux nagħmlu l-ħajja tagħhom iktar diffiċli, ma rridux nikkumplikawlhom il-ħajja. Speċjalment meta nqisu li hemm ħafna swieq alternattivi li jeżistu. allura għandu jkun hemm inqas riġidità fir-rigward l-ipotekar tal dawn it-tip ta' fondi. Ġifieri dawn huma l-emendi li jiena ressaq tal-proposti LTIF ta' finanzjament ta' fit-tul tal-ekonomija Ewropea u għalhekk nkunu nistaw nresqu xi ħaġa li tkun attraenti li tkun ta' inċentiv u provdi bizzejed garanziji għal sigurtà. Uh, palabra suponente il signor Alcadawi. Dank u wel, voorzitter. En uh, ik zou om te beginnen mevrouw de rapporteur willen danken voor... Sur El Kadrawi. Grazzi, nishtiq nirringrazzja l rapporteur għal kem hadmet għatih fuq dan ix-xogħol, nixtieq ngħid li l-eltifs il-finanzjamenti fit-tul tal-ekonomija Ewropea huma importanti. Importanti li ngħidu li l-fondi ta' investiment Ewropej fuq terminu twil ħajkunu hemm u jipprovdu investiment fuq medda twila ta' żmien. Għal daqstant, aħna qed nimxu il-qoddim qabża kbira l-qoddim f'ħafna rigwardi imma mbagħad hemm moqs oħrajn fejn hemm bżonn iktar kjarifika qabel ma ngħaddu għall passaport Ewropew li jkun fattibbli u sigur fl-istess ħin. L-ewwel ħaġa hija Dawn ħajkunu miftuħa l-investituri istituzzjonali li jkunu jridu jinvestu fuq proġetti fuq medda twila ta' żmien. Fir-rigward l-investituri bl-imnut, mhux qed jipprovdu, mhux qed jaraw li fejn ħajamlu l-flus tagħhom għal 15-il sena. U għalhekk il-Kummissjoni ser tipprovdi informazzjoni biex tajt lil dawn l-investituri x'riski qed jaffaċaw u xem riski memuża ma' dawn it-tip ta' kontratti u investimenti. Naħseb li din it-tip ta' informazzjoni teħtieġ li tkun hemm biex bekk tkopri din il-bażi. Però dan irid isir b'tali mod li ma jxekkilx il-medda twila ta' żmien ta' dawn it-tip ta' fondi. Għaldaqsant, Dawn investituri istituzzjonali nkunu koprejnijom, imma rridu li dawk l-investituri bl-imnut ikunu jistaw jirtiraw qabel ma jiskadi il-kontrat sħiħ, kif kien tissem il-rapporter. Fir rigward is-sogri memuża mal-finanzjament fuq periodu ta' żmien, fuq periodu fit-tul. Kif kunu tistgħu tagħmlu distinzjoni bejn dawk li huma kontra riski u dawk li huma lesti li jaċċettaw dan it-tip ta' riskju? U anki fir-rigward l-investituri bl-imnut, kif ħan daħluhom mal-medda twila ta' żmien? Se jkunu marġinali biss jew inkella qed nantiċipaw? li ħajkunu parti importanti jew sostanzjali tal-finanzjament ġenerali. Mill-ġdid fuq l-investituri bl-imnut ħajkun hemm kondizzjonijiet stretti għall-aċċess u għadħul tagħhom anke fir rigward il-finanzjamenti. Dan ħajkun limitat għal 10%, 15% per eżempju, biex bekk l-involvament tagħhom qatt ma jaqbeż dan l-ammont, naħseb li hemm bżonn narblu dan il-punt u jkollna kjarifika. Punt importanti ieħor huwa dawn il-fondi. Fiex jistgħu jiġu investiti għall-infrastruttura fuq kwalità għolja hemm miktub fid-dokument. Skejjel, tarijiet, strutturi soċjali, il-qasam ta' djar soċjali, dan kollha affarijiet li jaqgħu taħt din il-kategorija, bla dubju, imma hemm kategoriji oħrajn. U naħseb li hemmhekk hemm xi dubji dwar x'inhuma dawn l-affarijiet u kemm għandhom ikunu imdaħla m'għandux ikun hemm estensjoni bla tmiem ta' dawn l-affarijiet għax jista' jkun hemm sogri involuti. Fuq l-SMEs mhux ikkwotati fil-borża, naħseb li dawn għandhom ikunu eligibli li jinvestu fuq dawn il-proġetti fuq terminu twil. Jekk l-isma jkunu eligibli, jistaw jinxtraw fuq is-swieq Eh, sekondarji jistgħu jinbijaw fuq il-swieq sekundarji dawn huma kunċetti li hemm bżonn li narblu bil raqqa Xinajdu dwar il-kumpaniji li jixtiequ jinvestu fil-fondi ta' investiment Ewropej fuq terminu twil. Irrid ikun hemm analiżi ta' territorji jistgħu jkunu bbażati fuq territorji oħrajn li mhux parti mill-Unjoni Ewropea u dan per pereżempju għal tax havens bħal marajna fil-direttiva tal-kapital ta' riskju, il-Venture Capital Directive. Il-rapporter jissuġġerixxi li il-periodu tal-maturità tal kontrat għandu jkun possibli li testendih dejjem skont il ċirkostanzi għax jista' jkun hemm xi dowmin fir-rigward proġett individwali. Hemmhekk tajjeb, imma mbagħad irridu naraw l-arranġamenti prattiċi u l-modelli tajjeb kollha. L-aħħar punt importanti għalina fil-grupp huwa trasparenza fil-fondi ta' investiment Ewropej fuq terminu twil. Importanti li l-informazzjoni tkun disponibbli u anke fuq ir-remunerazzjoni tal-amministraturi tal-fond. Importanti dan. Dawn huma l-punti li xtaqt nqajjem punti żgħar meta mqabel mal-punti ġenerali ma kollox ma kollox aħna lesti naċċettaw dan il-proposta dejjem soġġett tal dawn il-kjarifiki u naħseb li fl-aħħar mill-aħħar nistgħu noħorġu b'xaġa tajba. Grazie ħafna sur El Kedrawi għal-Liberali is-Sur Filip Debaka Shadow. Iva, Mela kif diġa indikajt ukoll waqt l-ewwel skambju ta' femijiet li kellna ftit ġimgħat ilu li jena l għajt inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea sabiex aħna nipproponu dan l-qafas regolatorju l-ġdid għax jena iva naqsam l-opinjoni mal-Kummissjoni ta' ħafna kollegi. Irridu nagħlqu diskrepanza fl-ekwità fl-investiment fit-tul fil-finanzjament ta' dawn l-investimenti fit-tul fl-infrastruttura u bekk nistgħu aħna nħadnu l-ekonomija tagħna kif ukoll l-aspetti soċjali, ambientali u nistgħu noħolqu tkabbir sostenibbli u vera għandna bżonnhom dawn l-affarijiet u kif diġà jiena qed fl-rapport tiegħi tal-SMEs li serħan enormi fuq il-self mil banek fl-Unjoni Ewropea rridu nimxu il-bot minn dan u rridu nimxu lejn qasam iktar diversifikat ta' finanzjament u finanzjament ta' suq dan jista' jaqdir u l-iktar importanti ġifiri mela Dak kienu l-punti tiegħi pożittivi hekk f'parentesi u xtaqt nagħmel xi żewġ eh, kummenti l-rapporter ġifieri biex naraw jekk nistgħu nkomplu ntejbuh. Intejbuha din il-proposta. Iva nafu li hemm nuqqas ta' finanzjament fit-tul u nafu li hemm ħafna investituri professjonali li għandhom interess eh, fl-investimenti, fl-infrastruttura, fil-real estate kummerċjali u affarijiet oħrajn fl-istess ħin huma huma mbarbin għal ħafna eh, raġunijiet qed eh, huma kontra r-riskju għal ħafna raġunijiet specialment minħabba l-kriżi. Imma għalhekk jiena mhux qed nitlob sabiex dan il-regolament jerġa' jitnaħħaw sabiex is un-bati ikunu liber li għamr irridu ma jidġi konsidrati dawk l-ostakli li jistaw dawna jxeklu l-implementazzjoni sħiħa tal-LTIFs għallek irridu naraw eh, kif nistaw nsibu bilanċ bejn l-LTIFs u Solvency 2 per eżempju. Reċentament aħna votajna fuq il-proposta b'krit u kienem proposta interessanti li ġiet imresqa appoġġata u Iva, l-eltif, Iva jikonforma ma ħafna minn dawn il-kriteri u ma nafx jena jek dinja għodda li eh, minn ivessi u li involut fil-beħ fl-imnut jistaw jkunu involuti jena ma naħsebx pal-issa li jistaw jamlu dan jena naħseb li għanna li zewċ alternativi jew aħna naqsmu din il proposta fi zewċ alternativi proposti fi zewċ differenti mela parti minnom ġifiri dawk eh, l-investituri eh, istituzzjonali li sew jipparteċipaw fin regoli u masretjum mbagħad, eh, fond ħor fejn il-beja bl-imnut jisto investu u l-kondizjoniet jikunu differenti forsi u li dawk li jabijaw bl-imnut jistgħu jinvestu jużaw il-fondi differenti l-struttura differenti xaġa u li għallibek il-proposta tkun korrenti ma jena l-essin diskuti zoċ soluzzjonijiet Jina nasib għalek mux possibli li jina dota approċ li ħajot għal kullħat hemm differenza bejn eh, minn investi fuq level professjonali dak fil-bejħa bl-imnjut minn investi fuq skala zaħira u skala kbira kif jinvestu il-ċiklu ta' ħajja tal-investimenti id-drittijiet eh, ġifiri li jihdu flus jew drittijiet li mandomx u dawn huma l-aspetti li rridu nikkonsidrawhom mbagħad hemm differenza wkoll jew hemm bidla fid-dibattitu dwar li ma' assi ħajkunu eligibbli sabiex ikunu f'dawn il-fundi nitkellmu dwar investimenti ta' infrastruttura fuq medda twila ta' żmien jew ħanħallu l-sem l-SMEs ukoll jekk aħna se nil-limitaw ruħna biss min investi fuq livell istituzzjonali u jew permezz tal-istruttura tal-fond minn mela l-affarijiet jkunu iktar ċari. Għalhekk hemm xi affarijiet li jiena nixtieq eh, iva li narhom emendati imma lessi li niddiskutuhom dawn l-punti nistgħu nikkonsidrawhom nistgħu naturhom iktar flessibilta u eh, hemm ukoll aspetti istituzzjonali viżavi dawk tal bija jiblamlu kontenut, rridu nsibu xi soluzzjonijiet u jiena wkoll lest li nisma' l-kummenti wkoll u naċċetta l kommenti ta' sajtis pereżempju dwar il ta' Tersi, rridu u li dawn it-tipi ta' regolamenti konforma ma' affarijiet li għamilna fil-passat bekk ma naxxertaw li ma jkunx hemm diskrepanza bejn regolamenti differenti bekk ma jkunx hemm iktar distruzzjoni fissu jew iktar problemi fissu suq milli qed nippruvaw insolvu. Grazzi ħafna, Sur Baka, fissem il-ħodor, Isur Filip Lambert. President, grazzi. Hemm tlet shadows Belġani ma nafx hekk dan jfisser li hemm ħafna nistiet tifittxu l-investiment, forsi tista' ssir persuna Belġana Mux għanot nirrepet il-kommenti kolla li saru minn Filip, jina naqbel ma ħafna minnom. Kienem numru ta' punti. Mela l-ewel punt fuq il-possibilta ta' li eh, l-investimenti fit-tul jiġu investiti fil-intraprizi u nixuq nafu, nkun nafu l-għala leġ, firri l-għala dana mux permess għall-investimenti ġifiri fu il-kapital ta' riskju li ġu investiti fil pajzi eh, fil-kumpaniji l-istit. U eh, possibli li jikun investimenti f'dawn l tibs li huma differenti. Mbagħad dwar investimenti tal-bejja bl-immunuti jiena naqbel ma' Filip. Dawn huma fondi ta' investiment ġodda li u um, mammek minħabba l-fondi jekk inti tixtieq li kollok investituri tal-bejja bl-imnut permezz tal-jusis tana huwa possibbli diġà fil-investimenti Ewropej għandek il-mekkanizmi kollha għal ħarsien tal- bejja l-investimenti tal-bejja bl-imnut permezz tal-usits usits għalek ma nipprovawx nerġgħu nivvintaw l-affarijiet mill-ġdid. Ejja nipruvaw inħarsu għam dawn permezz tal-investiment f'dawk il-fundi iktar mill-li nipermettu għam jinvestu direttament. Imbattem il kwistjoni ġifiri li jihdu l-flus minn qabel fejn nistaw nieħdu deċiżjoni permezz tal-usits dwar regoli tal-insolvenza 2 għalijana le aħna għadna l-ura wis fl-insolvenzi tu ġifiri jek ħammur l-lin minn dawn sabiex nipermettu l-eltifs eh, ma nistawx naqblu ma dawn l-affarijiet unbat fuq investimenti eh, pajizi terzi kif ukoll investimenti fi eh, pajizi terzi ma nistax nara l-fejle nistgħu nagħmlu l-eltifs kummerċjali barra mill-Unjoni Ewropea Imma jenna naħseb li din il-proposta l-intenzjoni ta' xassa biex jiġu promossi dawn l-investimenti fit-tul anka barra mill-Unjoni Ewropea ġifir rridu ngħidu xi ħaġa fuq il-fatt irridu aħna nifukaw fuq l iltif sull unjoni Ewropea fejn għandna bżonnhom pereżempju fil-qasam tal-enerġija u meta niġu biex nitkellmu dwar kemm ħajdumu l-investimenti fl-LTIFs, il-viżibilità u kemm ħajdumu dan huwa importanti ġifiri għanna bżon li jkollna regoli ċari dak li qed nagħmlu aħna. Meta nbidla fil-proġett qabel qabel ma jintem l-eltif Jista' jkun hemm obbligazzjonijiet fi banek ta' investiment pal-EIB per eżempju jew il-KFW. Għanna dubi aħna u koll dawn l-affarijiet ma jikonformawx mal-maturità tal-investimenti. U għanna d-dubi tana u koll dwar li selfu dawn l-assi. Dwar selfies ta' securities, mux qed naraw xna li l-tifs għandhom ikunu permessi għamlu dan. Għax aħna nafu li dan jista' jwassal għal nuqqas ta' stabilità fuq is-suq u dan jista' jwassal għal li l-affarijiet ikunu fuq medda qasira ta' żmien għadna ma jkonformax mal-eltifs sew kienu l-kummenti li xtaqt nagħmel jiena u fissem il-ħodor. U jien naħseb li se nkunu nistgħu aħna naqblu fuq rapport. Finalment tila prava la signora Grazza. Bude. Grazie ħafna sur Lambert issa nixtieq nerġa' ngħaddi l-mikrofon s sinjora Krazza. Jew forsi l-Kummissjoni tixtieq interveni, l-delegat eh, rappresentant tal-Komissjoni jixtieq jinterveni jiva. Grazzi ħafna President talbuna sabiex nagħtu xi dejta fuq eh, il-proporzjon tal-bejja bl-imnut li investu fil-dawn il-fondi fuq eh, terminu twil u aħna analizzajna mir-rapport ġifiri dawn u għet nitkenmu dwar 70% eh, tal-dawk il-fondi li nġabru fi Franza l-investituri privati rappresentaw 30% tal- settur ta' eh, ekwita privata bejn 2008-2012 u fil-Renju Unitu kol. E, Soskrizzjoni ġifi l-abbonament tal-bejja bil-minut dawn qed jirrappreżentaw proporzjon sinifikanti tal-flus. Għalhekk iva hemm din ix-xew għal min jinvesti eh, bl minut għalhekk aħna deċidejna li ninkludu dawn il-bejja bl minut fl-ambitu tal-prosposta. Grazzi. Very much indeed. Finally, I give the floor to Grazzi, pala l-axħar mela ma Sinjora Kratzer, rapporter. Grazzi ħafna. Grazzi, mela nishtiq nirringrazzjawkom għal din id-diskussjoni kostruttiva ma fil-qosor sabiex inkopru id-diskrepanzi fis-suq dwar il-finanzjament tal-ekonomija li kiena ħerqana li kunem emendi mis shadows u minn kollegi oħrajn fil-komitat li bekk nistaw aqna nispiċaw b'test li huwa koerenti, konsistenti u konformi mal-alternativi. Grazzi ħafna Sirvi Raket, l-skadenza l-emendi tlieta ta' Deċembru il-konsidrazzjoni tal-emendi ħassak fis-16 jew 17 ta' Diċembru u il-votazzjoni fil-komitat ikon dan il-vot ħajseħ fil-21 ta' jannar. Għalek, Sinjuri, peress li memx punti taħt kwistjonijiet varri ħanal u sessjoni għawne, grazzi.